Verehrte Kolleginnen und Kollegen, ich möchte. Aziz kollegi, nishtiq li nerġa nibda il-laqa tagħna fis-sezzjoni ta' warna f'sinhar din il-Kumitat Interparlamentari. Suppost kollha kemm intom għandkom ħafna iktar saħħa wara li kiltu daqsxejn f'nofsinhar kienet daqsxejn sħana wkoll. U suppost ix-xemx ukoll tatkom ftit saħħa, sa ħanaddu għat-tieni parti ġifieri iżvilupp sostenibbli u il-fatt li aħna nixtiequ neqirdu l-problema tal-faqar. Nixtieq illi nilqa l-kollega illi huwa responsabbli fiħdan il-Kummissjoni Ewropea u ħajdilna wkoll xi ħaġa fuq l-anijiet li huma marbuta ma' Rio Plus 20 li aħna l-Unjoni Ewropea rridu nirrappreżentaw l-pożizzjoni tagħna b'vuċi ma' u dan nixtieq nilqa' lil Janix Potoxnik fosna wek f'dan il-laqa eh, tal-Kumitat Interparlamentari u f'dan il-Kumitat tal-Ambjent. Mirqak fosna u nixtieq li immedjatament issa ngħaddu sabiex nisimgħu lill-Kummissarju għal diskors prinċipali li ħajetina l-umor nafsinhar u fl-aħħar ħanimxu wara nisimgħu l Sur Potoċnik ħanimxu kif hemm xejna ħodu ġifieri ħajkonna żewġ minuti għal kulħadd u nisimgħu l żewġ membri mill-Parlament Nazzjonali bat nisimgħu lil xi ħadd mill-Parlament Ewropew jekk jogħġbok sippożazzjoni. Eżis eh, membri tal-Parlament Nazzjonali tal-Parlament Ewropew jiena nixtieq li nibda billi nitkellem fuq l-evoluzzjoni tal-proċess ta' evoluzzjoni li qed ħajwassalna għal Rio Plus 20. Jiena kuntent illi għandi din l-opportunità illi nitkellem eh, ma'kom illum għal eh, mħabba li dan il-laqa għu l importanti ħafna, pero aħna nafu li dak li ħajġri wara u importanti ħafna iktar, nafu li ħafna gvernijiet ħajamlu ħafna laqat frio sinar f eh, f'ġunju u aħna nafu li dan huwa importanti ħafna sabiex niżguraw illi aħna ma ninsewx l-impenni tagħna fuq Rio Plus. il u aħna naħsbu illi għatfadal ħafna x'namlu qabel il-laqgħa tal-Rio. Issa waħna qegħdin nitkellmu nafu li hemm ħafna laqgħat ta' tħejjija fin-New York sabiex jippreparaw il-konferenza u naħseb illi intom tafu dwar il-progress illi sar sissa tafu dwar zero draft tal-ġnus maquda ta' jannar li jisu kol il-tressi eh, eh, ta' talbiet illi rċivejna anka dwar il-kontributi tal-Unjoni Ewropea u l-kontributi ta' oħrajn għal dan il-zero draft kien hemm xi ftit talbiet u kummenti li kienu pjuttost kritiċi u negattivi li, jgħidu u juru illi ħajkonna negozjati diffiċli fil-ġimgħat li ġejjin. Jiena kont Rio de Janeiro ġimgħa li għaddit u minn hawn ftit minuti oħra ħantikom idea ta' xenarji li huma possibbli, però jiena nixtieq nispjega b'mod partikolari lilkom speċjalment li ġej mill-Parlamenti Nazzjonali kif sviluppat il-pożizzjoni tagħna fih dan l-istituzzjonijiet u kif il-Kummissjoni qiegħda tiżviluppa l-approċċ tagħha għall ekonomija iktar tares l-ambjent fl-Ewropa. Dan il-konċett ta' green economy bl-Ingliż mhuwiex kunċett ġdid meta jiena kont qiegħed hawnhekk ftit iktar minn sentejn ilu matul is-smih tiegħi jiena sejjaħt il-green economy bħala wieħed mill-kunċetti l-iktar ewlenin. Jiena ma sejjaħtlux dan il-kunċett green economy. Issa sejjaħtlu il-fatt li aħna rridu nużaw ir-riżorsi tagħna bl-iktar mod effiċenza. U anka referejt tal anijiet tal-istrateġija 2020, jekk intom tixtiqu tifmu kif aħna naraw nikkonsidraw dan il-konċett mill-perspettiva tal-Unjoni Ewropea, tidu taqraw din il-flagship jew nkella il-roadmap għall effiċjenza tal-riżorsi li aħna dottajna matul is-sena li għaddiet. Din l-informazzjoni tistgħu issibuha b'kull lingwa tal-Unjoni Ewropea il-lan tagħna f'dak li xaqsam l-effiċenza ta' riżorsi huwa li aħna nifirdu l-użu ta' riżorsi mill kabir ekonomiku. Dan għandu bżonn ħafna iktar minn approċċ leġislattiv, għandu bżonn ta' ħafna iktar bidliet fl-imġiba tagħna bħala konsumaturi u bħala produtturi u li dan mbagħad ħajkollu bżonn ikun ibbażat minn approċċ anka fuq um, livell tas settur privat. Aħna nafu li ħafna minn dawn il-kompetenzi ta' dan is-settur huma fidejn il-gvernijiet nazzjonali. U għalhekk il-proċess tas-semestru Ewropew grazzi għal l-Istrateġija Ewropa 2020 u programmi oħrajn dawn huma elementi importanti ħafna ta' dan kollu, jiena nixtieq nappella lill membri tal-Parlamenti Nazzjonali li qegħdin hawnhekk illum sabiex aħna nżommu għajnejna miftuħa dwar l-azzjonijiet tal-gvernijiet meta nwieġbu għal um, għall għanijiet u anka għall-kommenti fuq li tstħarriċ ta' tkabbir annwali l-Annual Growth Survey aħna tlabna li kunem ċaqliqsa biex ikunem miktar taxxi fuq eh, it-nġis U l-użbu ta' rizorsi aħna nafu li forsi l-effiċenza tal-rizorsi huwa approċċ u idea Ewropea iżda l-problema hija problema internazzjonali u globali aħna nafu li dawn it-tendenzi jagħmlu it-kabbir ekonomiku importanti ħafna u li hija xi ħaġa inevitabbli. Kemm għal dawk li ma tantx għandhom ħafna rizorsi u għal dawk li għandhom inqas rizorsi. aħna nafu li l-pjaneta tagħna ħanaqsmu flimkien ma kważi 10 biljun persuna sas sena 2050 u diġa qegħdin nbassru li ħajkun hemm 3 biljun konsumatur iktar milli għandna issa dan huwa eh, dinja ħbar tajba għal dawk 3 biljun persuna li l-standard tal-ħajja tagħhom ħajjiżdied u għal kumpaniji li żgur li ħajjistanaw grazzi għad-domanda li dejjem ħad iżdied. Iżda dawn id-domanda din id-domanda wkoll ħadd poġġi pressjoni kbira fuq ir rizorsi limitati li aħna għandna u dan ħajkun ukoll um, element li ħajimpon iktar restrizzjoni fuq il-possibilità tagħna li nkomplu nikbru. Aħna għandna bżonn ta' 140 biljun tonnellata ta' rizorsi iktar sa' sena 2050. Id-domanda għall ikel ħadd iżdiet madwar 70% u għambassar iżda llum diġà nistgħu nistannaw li 60% tal-ekosistemi tagħna li huma fil-bażi ta' dawn ir-riżorsi huma diġà degradati u ma diġa qed jinbatu u jekk aħna mhux ħajkun iktar effiċenza fl-użu tar-riżorsi ħajkonna bżonn iktar 50% iktar aċċess għall-ilma milli għandna bħalissa. Iż-sieda fil-konsum ħajkun ħajkollu effett ħafna kbar mill-rivoluzzjoni industrijali li kien hemm fl-Ewropa. Il-popolazzjoni ta' ċina hija mid-darba iktar minn dik tar renju Unit matul ir-rivoluzzjoni industrijali li kellha u ċina ilħaq livelli ta' tkabbir matul is-sena d-dieħla illi l-Renju Unit dam mit-sena sabiex jilħaqhom. Ġifri aħna din nitkellmu fuq xokk u pressjoni kbira fuq ir-risorsi li ħaj tkun xjerf darba iktar tinħass minn qabel u dan qed nitkellmu biss fuq iċ-Ċina ma qed niskludu l-każ ta' pajjiżi oħrajn u l-effetti li ħajkollhom pajjiżi oħrajn. Aħna nafu wkoll li dan ħajwassal għal restrizzjonijiet ta' tkabbir għalina l-koll. Il-pajjiżi li jinsabu relevanti f'liema stadju ta' tkabbir kollha rridu nħejju ruħna għal din il-bidla u għal din il-pressjoni. Sfortunatament dan huwa messaġġ li mhux kulħadd Eh, mill-imsieħba tagħna tan-negozjati qiegħed jifmu sew u matul ix-xahar li ġej l-ewwel problema l-ewwel sfida rridu nelbu hija li nispjegaw din il-loġika raġunament tagħna u li nelbu dan ir-raġunament li għandna xi ħsieb moħbi illi qed jinħeba wara dan il-kunċett ta' green economy jew tkabbir illi fl-istessin jirrispetta l-ħarsin ambjentali. Jiena nismajtu koll li kienem bosta teoriji li aħna edin nipruvaw nimbuttaw il-qoddim dawn il-politika sabiex ikonna ktar seta fuq il-level internazzjonali, però jina naħseb illi u koll emmin qed jaħseb li aħna qegħdin nikkompetu wkoll ma' pilastri oħrajn li huma fil-qofol tal-iżvilupp sostenibbli, però jiena konvint li green economy illi tkun inklusiva dan jkun wieħed mill-mezzi ta' sabiex aħna nippruvaw nilqu it-kabbir sostenibli u l-iżvilupp sostenibli u meta jiena qed ngħid żvilupp sostenibbli qed nirreferi għall-att ambjentali, ekonomiku kif ukoll soċjali, jena nixtieq illi ngħidulkom illi kikun napprezza kieku intom tgħinuni li mmexxi dan il-messaġġ, li nwasslu l massaġġ Flimkien ma'kom nixtieq illi nitkellmu mal-kollegi kemm fil-Parlamenti Nazzjonali u anka għaddu dan il-messaġġ fil-kumitati tagħkom. Issa nixtieq nitkellem fil-konferenza tal-jo fil-bidu ta' dan ix-xahar fil-Kunsill kien hemm konklużjonijiet li kienu adottati b'mod ċari li jgħidu li aħna rridu naħdmu favur għanijiet ħafna iktar konkreti, ħafna iktar ċari kif ukoll fuq livell kemm fuq livell nazzjonali kif ukoll fuq livell internazzjonali dati speċifiċi u dan tana mandat anzi tajna mandat permezz ta' daw il-konklużjonijiet lill ministri responsabli għal Ministeri tal-Ambjent ħalli laħmu daqxejn iktar dawn l-anijiet, ħalli jamlu għom iktar konkreti u l-Kummissjoni kienet mistidna sabiex tressaq proposti f'ħames oqsma prinċipali li jistgħu jissejħu il-pilastri tal-ħajja, l-enerġija sostenibbli, l-ilma u l-efficienza tal-użu tal-ilma, id-degradazzjoni tal-art u l-ekosistemi, l-ambjent maritmu, l-oċjani u l-ibħra u xi ħaġa eh, oħra illi hija pjuttost orizzontali ġifieri l-efficienza ta' tar-risorsi speċjalment l uż il-rimi sostenibbli tal-iskart. Aħna nafu koll li dan kollu rrit jisir fil-kontest tal-kontribuzzjoni li l-green economy għanda tagħmel dawn il-konklużjonijiet ħajkunu il-punt li ħajmexxina fix-xhur li ġejjin. Aħna din naħdmu b'mod attiv ħalli niżviluppaw dawn l-anijiet fil-ħames soqsma illi aħna tkellimna dwarhom. Naturalment irridu nqisu wkoll il-prioritajiet u tħassib tal-imsieħba l-oħrajn tan negozjati, però aħna Korra għedin nejdu kol li jekk ħankopru dawn il-ħames punti ħankopru ħafna mill-bżonijiet u ħtiġijiet tagħna. Kultura sostenibli, bliet sostenibli u anka il-fatt li rridu insolvu l-problema tal-faqar. U għacċar, per eżempju, illi il-xmajjar kif ukoll bliet sostenibli hija importanti ħafna sabiex aħna nelbu l-problemi tal-faqar minħabba illi ħafna mill-popolazzjoni f'ira tiddependi ħafna fuq il-problemi li huma marbuta ma' degradazzjoni tal-art u l-ekosistemi u eccetera. Ġifieri jekk tixtieq iktar informazzjoni dwar dan nista' ntikom iktar informazzjoni iktar qudiem. Per jiena nixtieq nissaq fuq il-fatt li Rio Plus 20 hija konferenza globali u mhux l imsieħba kollha jaqblu mal-ambizzjoni tal-Unjoni Ewropea u aħna qegħdin naħdmu kemm jista' jkun min-naħa tagħna ħalli bekk aħna nkunu kemm jista' jkun ambizzjużi fuq livell internazzjonali xi ħaġa li tixraq l-anijiet tagħna iżda dan mhuwiex garantit li ħajrnexxielna kif dan ħajorbot mal- malanijiet tal iżvilupp tal-millenju, kif tafu dawn l-SDGs kienu imresqa mill-Kolombja u Gwatemala u qegħdin ikollhom ħafna iktar appoġġ anke l-Brażil. Jena jiena nixtieq nitkellem dwar dawn l-anijiet u kif dawn għandna niżviluppawhom. L-ewwel net, dawn l-anijiet għandhom jipprovdu qafas uh, wiesa għal l-anijiet s-sena 2015 u li nindirizzaw ukoll problemi prinċipali bl-iktar mod olistiku sħiħ u koerenti ħalli bekk aħna nkunu nistgħu nibnu fuq ix-xogħol għamilna fil-kuntest ta' Aġenda 21 u naħdmu wkoll fil-kuntest ta' Johannesburg ħalli bekk aħna ikollna soluzzjonijiet permanenti u effettivi. It-tieni ħaġa naħsbu illi dan għandu jimxi b'mod koerenti fit fit malanijiet illi għaw taħt il-kunċett ta' green economy u t tret net dan għandu mkunu koerenti u koll l-anijiet tal-izvilupp tal-millenju m'għandniex ukoll aħna niddevjaw l-isforzi tagħna mill-għanijiet um, illi għandhom jitlaħtu sas-sena 2015. Ġifieri jekk hemm xi ħaġa li hija ċara bejlem dwar ir-rabta bejn l-MDGs u l-SDGs hija li l-MDGs kienu iffukati fuq il-pajjiżi li qed mentri SDGs huma għanijiet li applikaw għal pajjiżi kollha. L-aħħar punt dwar um, l-outreach u l-ħidma pa' pajjiżi oħrajn, aħna fil-fatt naħsbu li l-Brażil u l-żona ta' l-Amerika Latina hija importanti ħafna ħalli naraw aħna flima oqsma nistgħu niżviluppaw iktar il-ħidma sana, il-pożizzjoni ta' dawn il- parteċipanti prinċipali rridu nifmuħ u koll aħna nishtiqu li minnaħat tal-Unjoni Ewropea niftħu proċess ta' negozjati multipolari fej aħna nistgħu naqsmu bejnietna interessi speċifiċi u nippruvaw naqblu fuq affarijiet differenti ma' pajjiżi madwar id-dinja. Aħna din nippruvaw nibnu fuq il-progress li aħna rnexxilna nilħu f'Nagoya u f'Durban ħalli bekk aħna jkollna proċess ħafna iktar miftuħ. Aħna nafu l-kol kem aħna illi hemm xi pajjiżi li għandhom tħassib partikolari marbutin mal-kunċett ta' green economy illi huma bażati wkoll fuq eh, ir-riskju ta' protezzjonizmu ambjentali kif ukoll l-użu u l-abbuż tar-riżorsi speċjalment ukoll l-abbuż tal-ekosistemi u l-fatt li nistgħu nitfawlu l-biodiversità, però aħna nafu wkoll li l-konverġenza bejn l-Unjoni Afrikana u l-Unjoni Ewropea madwar din il-green economy hija xi ħaġa li tqawlna ħalbna minħabba li l-iktar pajjiżi vulnerabbli jinsabu f'dan ir-reġjun. U jiena meta kont qed niddiskuti magħhom smajt konna fil-Kenja dak iż-żmien konna nagħmlu din diskussjoni matul il-laqa ta' l-UNIP fin-Nairobi illi huma għandhom strateġija importanti ħafna u qed jifhmu dawn l tajjeb ħafna. Hemm ukoll tħassib fuq il-mobilizzazzjoni tal-faċilitazzjoni ta' dawn l-affar ta' dawn l-anijiet ħalibek aħna jkollna iktar green economy f'dawn pajjiżi li tiżviluppaw. Dan il-għan irid ikun indirizzat bliktar mod xieraq u dan ħajkun wieħed mis-suġġetti li aħna ħajkonna bżonn li niffukaw iktar fuq u ħalli jkun iktar konverġenza fuq il-livell globali u nixtieq li wkoll niftakru pajjiż bosta pajjiżi differenti madwar id-dinja kif ukoll iċ-Ċina. Aħna nafu wkoll l-Unjoni Ewropea għandha tagħmel iktar sforzi sabiex ikun hemm iktar komunikazzjoni ħalli tagħmel iktar rabtiet ma' pajjiżi differenti issa qabel il-konferenza frio. Jiena kelli bosta laqat ma' rappreżentanti ta' reġuni differenti fi New York u fil-marġini ta' avvenimenti prinċipali bħal eżempju il-Kunsil ta' Tmexxija tal-UNEP fi Frar u jiena l-ġimgħa li għaddit kont il-Brażil. U għal raġuni nixtieq li nibdew sabit-tieni ta' outreach ħalli bekk aħna nkunu nistgħu nibatu messaġġi prinċipali lil pajjiżi l-iktar li għandu importanza ewlenija. Fl-istess aħna mingħata l-Unjoni Ewropea rridu nuru li aħna lesti li nisimgħu bir u li għandna l-possibilità li nieħdu azzjoni b'mod pożittiv u nadattaw għal kondizzjonijiet li għandna bżonn sabiex nippermettu lil nanfusna ħalli nirħu suċċess li jkun ta' benefiċċju għal kulħadd. Jiena nixtieq li nitkellem fuq l-importanza tal-kumpaniji u tas-soċjetà ċivili kemm qabel Rio kif ukoll wara Rio. Aħna nafu illi settur privatu għan volut f'Rio b'mod dirett ħafna u qed jipprovdi l-opportunità sabiex noħolqu iktar prosperità u iktar postijiet tax-xogħol kif ukoll trasferiment teknoloġiku. Dan huwa din hija raġuni importanti ħafna sabiex aħna jkollna għanijiet ċari u preċiżi. Naħseb li bekk aħna nkun nistgħu nibatu messaġġ ċar lis settur privat dwar l-evalwazzjoni tal-kumpaniji li jistgħu jgħinuna illi nigwidaw aħna fid-direzzjoni tajba. Dak li għandu xieqsam mis-soċjetà ċivili, l-Unjoni Ewropea ħat tipprova timplementa b'mod iktar attiv l-aċċess ħieles l-informazzjoni, il-parteċipazzjoni ħilsa minnaħa tal-pubbliku kif ukoll l-aċċess għall-ġustizzja minnaħa tal-membri. Aħna nafu l-mobilizzazzjoni tas-soċjetà ċivili hija importanti ħafna ħalli bekk niskuraw li dimensjoni soċjali tal-iżvilupp sostenibbli ma ninsewix. Issa li qed tilkom dan aħna smajna wkoll li soċieta, daw il-gruppi ta' soċjetà ċivili u anke l-Parlament Ewropew għandhom tħassib anke fuq il-kunċett tal-green economy u dan jista' jkun iktar relevanti fil-każ tal-Brażil u l-pajjiżi tal-Amerika Latina għal din raġuni nistgħu ngħidu li għandna l-opportunità li l-Parlamenti Nazzjonali kif ukoll il-Parlament Ewropew u l-Kumitat Ekonomiku Soċjal kif ukoll il-Kumitat tar Reġuni jistgħu issa jamlu jagħmlu rabtiet mal-imsieħba tagħna ħalli nispjegawlhom l-interessi tagħna fl-iżvilupp tal-politika ta' green economy. Eżis eh, membri onorevoli, lan tagħna, l messaġġ prinċipali tagħna huwa l green economy hija tiqis ukoll lan tal-inklużjoni soċjali kif ukoll aspetti ambjentali tal-ħarsin tal-ambjent u li din eh, il-green economy tista' tirrappreżenta opportunità importanti ħafna għal pajjiżi kollha relevanti l-istadju ta' żvilupp li jinsabu fih. Aħna rridu nibatu dan il-messaġġ li rridu ngħidu permezz tiegħu li l-green economy huwa importanti ħafna bħala politika inklusiva ħalli aħna ninkludu l-anijiet ambjentali u anijiet oħrajn u jistgħu jgħinu sabiex aħna nsolvu problemi tal- tal-faqar u eh, problemi oħrajn. Rio tal-1992 kienet laqgħu timista ħafna u aħna xtaqna illi fil-fatt li ħuqu progressu fis-sena 2012 din is-sena aħna ma nistgħux naqgħu għajnejna qudiem il-kriżi ekonomika li għaddejjin minna, però laqas ma nistgħu ninjuraw xi ftit fatti ġodda li huma bbażati fuq it-tarif aħjar li għandna lum il-ġurnata ta' bosta problemi, problemi illi qegħdin inħabtu wiċċna magħhom u problemi illi għandhom jaqduna frio U anka jekk ħajkonna perspettivi inqas ottimisti, żgur illi ħajkun hemm u hemm diġà din il-ħtieġa illi għana na noħolqu post aħjar għal ġejjini namlu d-dinja post aħjar għal kulħadd u ma nistgħux nitilfu din l-opportunità. Ringrazzjak. Vielen, vielen Dank, Janis Kutorski. Grazzi ħafna sur Potoċnik, jina naħseb li aħna l-kol kem aħna u għek għedin ninaqdu illum sabiex nipruvaw iva namlu d-dinja post aħjar għal kulħadd irrelevanti fejn jiexu n-nis għanna nipruvaw nipprovdu ambjent aħjar għal kulħadd u għanna membri minn 20 stat membru li ġew u diġa għandi ħafna talbiet għal uh, kellima sabiex jitkellmu diġà ġbart ħafna mill-parlamenti nazzjonali u nixtieq inħeġġiġkom sabiex tikdbu isimkom fuq dawk eh, il-karti li għandkom qoddimkom ħana ħan dawn il-karti mbagħad għall-Parlament Ewropew għal-membri tal-Parlament Ewropew is-sitwazzjoni u l-proċedura hija faċli passoltu u l-idejkom jekk tixtiequ tiskellmu. Għandi kelli missa minnħata ta' Malta mill-kollega Brinkati Kjoġbok. Thank you, Mr. Chair. Um, I will... Grazzi, għan nifoka fuq l-ekonomija ambientali. Jekk irridu nevitaw il-problemi ta' dawn in negozjati dwar l-klima u jekk irridu riżultati tangibli, irridu mhux biss ikollna dan il-blueprint tal-ekonomija ambientali, ma rrid ikollna ukoll roadmap prattika fuq eh, livelli differenti multilaterali, multipolari, ecc. Rridu naraw kif se nirrispondu għal tiġijiet lokali qabel ma nibdow natu lezzjonijiet il-ħaddieħor ta' kif għandhom nagħmlu l-affarijiet. M'hemmx għażla issa dwar e, dinja e, iktar nadifa u tkabbir daw ridu jimxu it fit. Anka is-settur industrijali għandu e, il-rwol tiegħu iktar minn intenzjonijiet għanna bżonn politika li wieħed jista' jimplementa miżuri biex nilħu dawlanijiet. Għalek, jekk irridu din it-tranzizzjoni għall-ekonomija eh, ambientali, għanna bżon miżuri b'saħħithom illi jkejlu tajjeb id-dejta illi tkun tista tara il-mod ta' kif mixjin Ma hemmx xi soluzzjoni waħda tajba għal kulħadd għal tkabbir ambjentali. Anzi, għanna bżon dan it-tip ta' tkabbir skont il-ħtiġijiet tal-pajjiżi individwali, però hemm prinċipji bażiċi u pjattaformi komuni li jiena eh, naħseb li għanna l-kol naqblu dwarhom fuq il-prinċipju aktar milli noqogħdu niddiskutu d-differenzi ta' bejn reġjun u pajjiż u pajjiżi. Bħala konklużjoni, irridu nissimplifikaw u nispjegaw l-soċjetà l-anijiet u l-enin illi għandhom dawn il-panels tal-Nazzjonijiet Uniti. Inkella mus sejr nexxinna nimpenjaw ruħna b'mod tajjeb u laqas ma nkunu nistgħu nagħtu garanziji fl-ħarnet minar governanza tajba e, tkabbir sostenibli ambientali ma jistax jirnexxi fuq l-ebda livell minar kooperazzjoni tajba. Grazzi ħafna.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 Nati merħba l-kollegi mill-Parlamenti Nazzjonali u mill-Parlament Ewropew u ilhom kull suċċess fil-ġlieda tagħhom kontra riċessjoni ekonomika għax il-proċess ta' negozjati eh, huwa wieħed diffiċli. Ir-Rumanija għanda fil-fat esperienzi eh, naqra niket eh, f'dan ir-rigward. Eh, Ir-Rumanija hija pajjiż miftuħ għal dak li huwa Ewropew u anka miftuħ għal kooperazzjoni. Anka lesta li ċedim mill-protezzjoni tal-ekonomija tagħha ma minkejja dan kollu. Eh, xorta għaw dawk il-pajizi li qegħdin jimblukkaw it-tul ta' Rumanija fil-żona ta' Schengen u għalhekk aħna pessimisti li jista' jintlaħaq f'tejim eh, f'dan eh, rigward dan l bozza ta' Rio jista' jiġi imtejjeb jekk aħna inqisu anka l-esperjenzi li saru fil-UNEP taħt il-presidenza tal-Romanija f'Mejju, meta saret il-konferenza, kien hemm ħafna tamit gbar. Eh, Pero, il-dokument aħari ma kienx jinkludi l-inklużjoni tal-determinazzjoni propja ta' persuni li qegħdin jgħixu taħt il-kontroll ta' mexxejja oħra L-anijiet għandhom ikunu universali, faċli li wieħed jitkellem dwarhom u jikkomunikom u m'għandhomx eh, jaffetwaw l-MDGs. Issa fir-rigward ta' summit innifsu il-lanijiet ta' dan l-iżvilupp sostenibli għandhom ikunu fl-istess kuntest ta' dak illi hemm wara fil-programm ta' wara l-2015. Ir-Rumanija ħat insisti fuq żewġ proposti illi jitpoġġow fuq il-mejda u ma' appoġġati mill-Ministri tal-Ambjent. Eh, rritu konna eh, tkabir sostenibli u komunitajiet sostenibli fil-ġejjeni. U dan skont eh, l-anijiet partikolari u speċifiċajiet nazzjonali. Aħna nalfu wkoll l-importanza ta' teknoloġija spazjali illi tamela e, possibli li permezz ta' data min jieħu deċiżjonijiet ikun jista jippjana u jimplementa l-azzjonijiet illi għandhom xaqsmu mal-ħarsin ta' rizorsi naturali. Grazie ħafna. Spricht Gerben Gerbrandi und er. L-onorevli Herbrandino. Brandino. Kerbrand. Eh. Kulħat jaf il-BMW, il-produtturi il tal-karozzi. Il-BMWs Eh, nafu kemm eh, huma karozzi ma karozzi tqal veloċi, nies ixtruhom għax joġobhom toġobom il-veloċità u jħobbu juru u jiftaħrom Ma xi ħaġa interessanti ħafna ħafna. Eh, araw ir-reklami tal-BMW mhux qed jitkellmu aktar dwar il-veloċità jew l-aċċelerazzjoni jew kemm kbira il-karozza, qed jitkellmu dwar l-emissjonijiet tal-CO2 u l-konsum tal-fuel u dan u eżempju tajjeb ta' revoluzzjoni industrijali illi aħna palissa aħna xieda taħħa il-tkabbir ambientali u l-ekonomija ambientali miex xi ħaġa li qegħdin niżviluppawha bħala persuni li namlu il-politika kif qegħdin nitkellmu hawnhekk. E, imma il-negozji jafu li negozji jibqgħu jeżistu biss jekk iħarsu lejn din il-realtà realtà ta' ekonomika huwa importanti li aħna pala Ewropej biex inkunu aktar kompetittivi għanna nkunu aktar sostenibli fil-produzzjoni tagħna. Issa fuq livell globali dan ifisser ukoll irridu nippreparaw id-dinja għal dan il-Kommissarju Potoċnik tkellem dwar l-esplużjoni tal-żida fil-prezz tal-rizorsi u din hija waħda mill-muturi tal-ekonomija ambientali u waħda mill-isfidi li għandna qudiemna frijo. Ġifieri nikonvinċu l-pajjiżi eh, żvilupp li qed jiżviluppaw illi eh, aħna maħniex qed nimbuttaw din l-aġenda minħabba li aħna d-dinja tal-ponent imma x'danu l-aħjar mod għal ġejjieni u ħajkun l-iktar tkabbir b'suċċess fil-ġejjieni il-tkabbir ambjentali. Issa dwar ir-riżultati ta' Rio Plus 20 u dak li ħajoħroġ mill-konferenza jekk aħna jenna xinu nikkonvinċu l-pajjiżi li qed jiżviluppaw dwar dan, dan ikun aktar importanti miex xi miktub dwar dan. U għalhekk li jiena nitkellem dwar l-ekonomija, ambjent tal-ekonomija ħadra, din hija xi ħaġa l-iktar importanti għalija frijaw, Fl-aħħar net jiena tlaqt minn din il-laqada l-ħodu b'din is-sensazzjoni pozittiva illi kulħadd qed jaseb fl-istess direzzjoni bħala membri tal-Parlament Ewropa u bħala membri tal-Parlamenti Nazzjonali u jkun ħasra illi nitilqu din il-Kamra illum aktar tard u kulħadd jitlaqa rasu u ħadd ma jagħmel xej bis-seta konġunta illi għandna bħala leġislaturi hemm strumenti għal dan dan huwa globe dan huwa netwerk ta' parlamentari ħajiltaqa frio fl-ewwel weekend u qed nipprova nikkonvinċikom illi huwa unkli li intom issiru membri ta' dan in-netwerk ta' leġislaturi li jitratta l-ambjent u jekk tagħmlu hekk u tużaw dan in-netwerk tkunu tista' nkunu nistgħu nagħmlu aktar pressjoni fuq il-gvernijiet tagħna biex bekk ikun riżultati aħjar eh, milli qegħdin nistennew frio. Grazzi ħafna l-onorevoli Herr Brandi. Issa l-onorevoli Edamo li waħabbi pantik tiegħi kien koordinatura u għek fil-Parlament Ewropew. Żewġ minuti. Grazzi ħafna lill-Kummissarju u lill-President tal-introduzzjoni tiegħu. E, il-konklużjonijiet kienu ottimisti. Ringrazzja li l-kollega illi tkellmet dwar il-BMW li tkellem dwar il-BMW għax ovvjament huwa importanti li wieħed bih il-karozzi ma kollok pjaneta fejn jistgħu jiċirkolaw da jamlu reklami ovvjament daw ta' tnaqis tal-emissjonijiet imma issa il-krizi il qed effettwa lil pjaneta kollha u li waslet għal eh, miljun għal faqar għal miljuni ta' nies naħseb illi Eh, iktar u iktar irridu niddiskutu din il-kustjoni tal-iżvilupp sostenibli b'mod serju. Ma rinsowx illi ma rridux ninsow il-ħarsin tal-ambjent, però l-impatt li dan iġib miegħu anke jekk hemm proposti li huma tajbin rrid ikonna lokazzjonijiet ta' finanzi biex aħna inku ikonna dawn il-miżuri ta' ħarsin għas-setturi kollha fuq livell internazzjonali rrid ikonna inizjattiva serja biex biex inmexxu din l-ekonomija ambientali. Iġifiri, svilup sostenibli ġlida kontra il-faqar. Dawn jitolbu azzjoni deċiżiva fuq livell internazzjonali, banijiet ċari u b'dati ta' timetable ta' meta għandhom isiru dawn l-affarijiet. Dan ifisser progress fis-setturi kollha ġifieri fil-konferenza li jmiss fis-summit ta' Rio l-Unjoni Ewropea tittamel pressjoni biex ikun hemm il-konklużjonijiet Eh, dwar ftejim, dwar roadmap li għan li tirigwarda l-ekonomija b'azzjonijiet eh, fuq livell internazzjonali. Daw l iridu ikunu koordinati u tkun hemm sinerġija bejnietom l-inizjattivi kollha għall iżvilupp sostenibbli li ikun hemm din il-sinerġija bejnietom u jrid u rridu ikunu ikkoordinati b'mod tajjeb, irridu nikonsidraw ukoll MDGs u fl-istess waqt għat ma għanna nibqaw lura mill nilħu l-anijiet tal-millennium, iġifiri, il-pilastri jdu jkunu ċari il-dimensjoni umana, eh, ekonomika u soċjali tal-iżvilupp li tunsaħħu l-soċjetà taċ-ċittadini u dan qed eh, għal kulħadd tal-politika kollha u għall miżuri kollha li jistgħu jintużaw biex niġġieldu kontra il-faqar u l-miżerja fid-dinja. Grazzi ħafna. l onorevoli fidakom mill-Parlament eh, Spanjol. Żewġ minuti. Grazzi ħafna. Jiena nixi nerġa eh, nisħaq fuq dak li qed dalodu li aħna napoġġaw il-rakkomandazzjonijiet kollha tal-Parlament u tal-grupp tal-livello li tan tal-ġnus dal dalodu jiena qed li f'dan iż-żmien ta' kriżi għaw ċertu riski, imma għaw ukoll opportunitajiet, opportunitajiet biex eh, namlu dawn il-bidliet li eh, qed nitkellmu dwarhom dwar modelli ekonomiċi sostenibbli. Aħna nafu fi Spanja xi tfisser li kollok eh, sistema ekonomika li mhijiex sostenibbli, aħna inħossu illi dan il-modell il-ġdid ikun tajjeb u kol għal Spanja politika ambientali eh, bħal per eżempju il-riċiklaċ eh, tista' toħlo opportunitajiet ta' xogħol ġdid xorta waħda wieħed irid jinvesti fl-infrastruttura bħal per eżempju linji tal-ferrovija u anka kustjonijiet oħra. Is-sostenibilità però għandha prezz marbut magħha il ċittadini u l-industri jridu jifmu rridu nħallsu għalija l-enerġija rinnovabbli, riċiklaġġ, il-ġestjoni tal-iskart, il-purifikar tal-ilma, il-manutenzjoni tal-foresti, l-ikel, il-ħaznit tal-ikel, il-sistemi tal-toro u il-manutenzjoni fil-postijiet fejn jiexu in-nies. Dan kollu kollu għandu prezz. il-reformi ikunu xikunu CFP, CIP, xorta jridu jisu dan uh, il-aspet soċjali uh, tal-politika. ħafna, eh, għana bżonna namlu uh, miżuri u koll għal bdiwa, ħafna drabi l-bdiwa ma jkollomx benefiċ, ma jirċivux il beneficju ta' prezzijiet li jien iridu li provaw in-sowu il-nuqqas gwaljanza. Eh, fil-Unjoni Ewropea jeżistu eh, dawn id-differenzi hemm reġuni li għandna bżonn illi naħdmu aktar biex naqsu l-nuqqas ta' eh, ugwaljanza ta' ekwità u għalek il-kawzi li nitkellmu dwarhom huma kawzi komuni għal ċittadini kollha Ewropej. Grazzi ħafna. Grazzi l-Onorevoli Antonescu. întâlnire astăzi cu colegii noștri din uh, parlamentele naționale. Grazzi, President, jena nishtiq nesprimi soddisfazzjon tiegħi għaliex illum hawnhekk nistgħu niltaw mal-kollegi tagħna tal-Parlamenti Nazzjonali l-oħra. Aħna responsabbli u rridu nibatu dan il-messaġġ fuq livell nazzjonali. Spiss intqal illi il-politika ta' żvilupp sostenibbli jridu jkunu aktar sodi, aktar dinamiċi, aktar deċiżi. Għaliex il-progressi li għamilna sissa kienu kajmana u għalhekk irridu nimpenjaw ruħna favur dan l-iżvilupp dejjemi, żvilupp sostenibbli u għalhekk għandna bżonn ta' għanijiet ċari u tondi u ta' dati ta' skadenzi preċiżi biex aħna nkunu nistgħu nżommu magħhom. Irridu kien isu l-element soċjali kif ukoll l-element ekonomiku u kif kien qed jgħid il-Kummissarju irridu nifirdu it-kabir ekonomiku mill-użu tar-riżorsi u d-degradazzjoni tal-ambjent. Ekonomija ambjentali tista' tirnexxi biss jekk ikun hemm parteċipazzjoni tas-settur privat irridu nħeġġu l-iswieq, irridu nħeġġu l-investimenti privati biex jieħdu sem f'dan l-iżvilupp sostenibbli. Irridu neliminaw is-sussidji kollha illi jagħmlu ħsara lill-ambjent irnatu aktar importanza lill agrikoltura u għanna bżon ta' għafas leġislattiv ċar u li wieħed jista' jafdaħ. Biex bekk jagħti iċ-ċertezza li jeħtieġu l-operaturi ekonomiċi. Irridu ninkludu l-elementi ta' ħarsin tal-ambjent fin-negozjat internazzjonali kollha tagħna. Neħtieġu eh, finanzi, finanzjamenti aktar għaqlin. Ma rridux ninjoraw is-ħubija pubblika u privata f'dan ir-rigward. Hemm bżonn ukoll li jkun hemm aċċess għal finanzjament innovattiv, mod partikolari aċċess minn tal-SMEs. Biex nala. Nishtiqnejt li permezz tal-liġijiet aħna nistaw nirnexxu jekk naqdu dawn il-liġijiet ma' kampanji ta' informazzjoni u ta' taħriġ. Bekk ikonna dawn il-multiplikaturi pozittivi fuq il-livell soċjali. Issa naddu l-kelma l-Onorevoli Mirren Unit. qed nitkellmu dwar din il-green economy u l-importanza li ninvolvu il-negozji fis-segwitu fit-tħejjija għal Rio. Jiena smajt il-Kummissjoni tgħid jekk tistax torganizza xi avvenimenti qabel ma tibda il-konferenza fejn negozji minn madwar l-Ewropa ikollhom l-opportunità illu illi jkunu f'pożizzjoni ċentrali u wkoll niddiversifikaw din l-aġenda ta' rizorsi illi l-Unjoni Ewropea qed tippromovi. Aħna irridu nifmu jekk hux qed nittrattaw dwar il-BMW jew il-kumpaniji kollha ta' produzzjoni din l-agenda illi għanda effiċenza fil rizorsi miex tajba biss għan negozji imma tajba l-kompetizzjoni wkoll. Wara l-ismajna il-kummenti mill-kollegi fi Sem Globe, jiena nixtieq nħeġġitkom biex tieħdu sem fi Globe u tattendu din il-konferenza qabel ma tibda, ma jibda summit ta' Rio ma qabel biex bekk il-Parlamenti Nazzjonali ikun jistgħu jindirizzaw din l-aġenda għaliex aħna ser ikonna indaħlu il leġizlazzjoni wara Rio. Hawnhekk għandi informazzjoni dwar il-proġett Hard Rain. Forsi minn minnkom jiftakar lil Bob Dylan tafu dwar il-kanzunetta Hard Rain u kienem wirja tal-fotografija illi turi kull, kull frażi mid-diska ta' Bob Dylan Hard Rain. Irridu naslu għant il-persuni permezz ta' l-imħuħ, permezz tal-qlub, ka' permezz ta' negozjati politiċi u politika minnaħa tagħna u għalhekk forsi l-Unjoni Ewropea tista' tippromuovi dan il-proġett ta' Hard Rain flimkien ma' Globe b'mod formali biex tabilħa il-persuni kunu jafu x'qed jiġri u l-importanza illi naġixxu issa. U fil-jem illi jiġu wara il-summit ta' Rio. Grazzi. Kellim li mes l-onorevoli Aparici minn Spanja. Repetiré la intervención de, de la mañana. Il-wara nofsinari tajjeb. Termini ġenerali il-proposta għal riżoluzzjoni nħossu li hija valida. Nqisu illi hija valida wkoll għal dan is-suġġett li qed nitkellmu dwaru illum wara nofsinhar iżda nixtieq nitkellem dwar tliet punti f'din ir-riżoluzzjoni biex niċċarawhom. Hemm riżorsi li huma importanti, hemm tliet setturi l-ilma, l-enerġija u l-iskart. Hawnhekk għandna naħdmu l-ilma hija riżorsa importanti mhux biss għall-użu ntejjeb tagħha imma anke għaliex eh, l-ilma qiegħed dejjem jispiċċa. Fir-riżoluzzjoni hemm bżonn illi ngħidu biċ-ċar illi għanna nevitaw illi ikunem wis melħ fil-water table, fil-ilma tal-pjan. Dan qed jiġri f'pajjiżi per eżempju. Il-punt 22 qed nitkellmu dwar kooperazzjoni transkonfinali fost il-żoni differenti, imma anka intrafrontarje fiħdan il-konfini. Fl-Ewropa irridu il nappoġġaw miżuri illi waslu għal kooperazzjoni fost zoni fl-istess pajis u mhux biss bejn il-pajjiżi biex insibu soluzzjonijiet effiċenti fejn m'hemmx dawn is-soluzzjonijiet. Badwar l-enerġija irridu nitkellmu dwar l-effiċenza tal-enerġija u fil-gwar tal-iskart nitkellmu dwar ir-riċiklaġġ. Dan għandna bżonnu iżda b'mod ċar irridu ndaħlu kunċett ċar il-diġa jeżisti fl-Ewropa u dan għandna nagħmluh teknoloġija li għandhom effiċenza tajba. Jiena xtaqt nisħaq dwar dan fil gwar tal-proposta li ġiet imresqa grazzi. Grazzi il-kollega Merki żewġ minuti. Grazzi tassew. Kummissarju, hija xi ħaġa eċċellenti li inti ġejtaw illum wara nofsinhar kellna ħafna diskussjoni dwar Rio. Jiena nixtieq nitkellem dwar l-inizjattiva ta' Skar Zero li huwa suġġett favorit tagħna bħalissa. Tista' tgħidilna f'termini speċifiċi ser tissuġġerixxi frijo li din hija xi ħaġa tassew għal qalbna. F'termini speċifiċi ser tipproponi frijo. dan għandu jkun f'konformità mal-inizjattivi dwar il-materja prima unek fl-Unjoni Ewropea. Għaliex aħna nħossu illi din hija priorità għalina li għandna naddotawha huwa prinċipju pilastru tal-istrateġija tagħna dwar il-materja prima u l-commodities. Is-sostituzzjoni u għal-mod ta' kif aħna għanna nimxu ma rridu nagħmlu xi ħaġa iktar, forsi sta' tgħidna xi ħaġa dwar il-pjanijiet li għandek. Spiss miegħek tkellimna wkoll dwar kif ser nindirizzaw il-landfills. Diġa għanna, wis minnom u ma rridux naraw iktar mizbliet. Għanna ħafna skart li qed jiġi ġenerat u mhux qed nirriċiklaw biżejjed. Il-persuni tikomplu jarmu l-iskar tagħhom U għal daqstant, kif nistaw ndaħlu din il-prattika ta' rimita l-iskart fuq l-agenda u xtib ta' strategija għanna nadottaw biex dawn il mizblit jiġu projbiti. 20 sena ilu eh, eh, Rio tkellmu ħafna dwar din il-kwistjoni jiena nittama illi issa ħafna persuni li huma mħasba dwar dawn il-kwistjonijiet jafu kemm huma seri imma nistgħu nagħmlu iktar biex nirreklamaw dawn il-suġġetti biex ngħidu x'għanijiet għandna. Kunu nistgħu nistabilixxu għanijiet. Imma għandna bżonn ta' strateġija biex naslu għal dawn l-għanijiet pass wara pass. Nixtieq inħeġġeġ lilkom biex tissieħbu f'din l-inizjattiva Globu Call Grazzi, kollega mill-Parlament Belġan issa. Merci, Monsieur le Président. Euh, je voulais euh, témoigner du fait que... Grazie, President. Jiena xtaqt ngħidilkom xi ħaġa mill-esperjenza illum fil-Parlament tal-Belġu l-Kumitat tal-Iżvilupp Sostenibbli indirizza il-kunċett tal-ekonomija ambientali. Sur Ġebrandi ta' eżempju, jekk l-ekonomija ambientali huma il-BMW illi jikun smaw qegħdin edin jużaw iktar CO2 għawnek edin naraw distak bejn l-ekonomija ambientali u l-bqija tal-produzzjoni. Dan għadu ma ġarax fl-ekonomija tagħna u f'dawk emerġenti fit testa riżoluzzjoni tagħna. Għalina l-ekonomija ambientali irridu nifmuha bħala ekonomija sħiħa illi għandha taħdem fil-limiti ta' sostenibilità fil-provista ta' servizzi tal-ambjent u għalhekk Żvilupp sostenibbli huwa iktar mill-ekonomija ambjentali. Dan il-kunċett jekk isuf dimensjoni ekonomika biss jista' jiddajjef. Aħna inna naħsbu hekk għal aktar minn 20 sena. Hemm żewġ punti illi nixtieq nitkellem dwarhom. Żewġ punti fir-riżoluzzjoni, il-punt dwar l-enerġija. Aħna sħaqna minħabba tensjoni illi hemm fi rigward ta' l-sfruttar ta' zejt, għedin naraw ċerti kumpaniji, ċertu pajjiżi li dejjem imorru jfittxu żejt f'pajjiżi u f'żoni fraġli. Aħna irdu ngħidu illi frio plus 20 irridu nitkellmu kontra it-ħaffir għazzejt fil-bahar, per eżempju fil-reġun tal-Arktiku fejn hemm zona fejn hija zona fraġli, reġun tal-Ekwator u pajjiżi bħal Kongo. Il-Parlament tal-Belġu jiddefendi illi aħna nitbedu mill-enerġija nukleari, imma għanna nużaw enerġija diversifikata. Il-nukleari, l-enerġija nukleari mhux parti mill-ekonomija ambientali, imbagħad tal-agrikoltura. Aħna nisħu kemm il-darba dwar l-importanza tal-dritt għall-alimentazzjoni Sur scooter tkellem dwar l-importanza li konna agrikoltura li tħares l-ambjent, ġifiri li ma jkollix impatt daqshekk b'saħħtu fuq l-ambjent u li tappoġġa il-ċiviltà rurali, il-prattika tal bdiwa iż-żar. Ma xifisser dan? Dan ifisser illi il-konsumatur għandu jagħmel bidla fid-drawwiet alimentari tiegħu. U għalhekk Jina naħseb illi l-kunċett ekonomija ambientali ser iġib miegħu tranzizzjoni illi mhijiex faċli, ma rridux eh, ninjoraw il-problemi li ser niltaqgħu magħhom, l-affarijiet li ser ikonna noqogħdu lura minnhom. Grazzi, issa l-kollega Lukas fisem il-Parlament Spanjol. Bat għanna kollega mill-Parlament tal-Estonja, żewġ minuti, biex bekk il kellima kolla jkunu jistgħu jagħmlu l-mistoqsijiet tagħhom l kummissjoni Grazzi, President. Iva, eh, kriżi ekonomika hija ħażina l-ekonomija, imma għanna bżon trawim ta' kuxjenza ambientali il-pajizi onja għandhom ħabta jaħlu l-enerġija, jaħlu prodotti aħarin li ġew prodotti permezz ta' użu ta' rizorsi minn band oħra. Biex dan niġildu għanna bżon ta' edukazzjoni ambientali. Jiena nishtiq jinfakka li sur Potoċnik dwar il-ħajja preċedenti tiegħu. Aħna itnej konna nkarigati minn kwistjonijiet marbuta mal-edukazzjoni għal bosta snin jien nixtieq nisħaq li l-edukazzjoni hija importanti immens. Xi fatti dwar l-Estonja. Estonja l-Estonja huwa pajjiż pjuttost żgħir. Aħna għandna pjan biex nużaw il-karozzi li jaħdmu bl-elettriku inkopru il-territorju kollu tal-Estonja punti fejn dawn il-karozzi jkunu jistaw eh, jitxarġaw. Forsi jekk tiġu fl-Estonja fil-ġejjien mhux ser ikolkom tużaw il-gas jew il-petrol. Tininet l-Estonja għandha foresti kbar ħafna ma tantx għandna popolazzjoni għaliex minħabba eh, problemi storiċi ħafna persuni nqatlu manna ħafna foresti għanna ħafna eliqi u jekk il-foresti siġar jinqataw minħabba raġunijiet ekonomiċi mela allura irridu jitqisu l-iskemi ta' afforestazzjoni li aħna għanna fl-Estonja. It-tielet punt. L-Estonja se tkun rappreżentata minn delegazzjoni aħna ser ikonna naqbdu aeroplan li għandu carbon footprint enormi, ma nistawx immorru bid-dajsa. Aħna ser nipruvaw għalek nillimitaw id-delegazzjoni tagħna biex inħarsu aktar l-ambjent. Grazzi ta' sew, forsi nistaw nifrankaw ir-riżorsi jekk. Huwa mod eċċellenti biex nifrankaw ir-riżorsi. Issa l-Onorevoli Plamb mill-Parlament Ewropew. Grazzi, President, Kummissarju, jiena smajt birreqqa il-prezentazzjoni tijak u il messagġ pozittiv tijak. Jiena dejjem qed naħseb qed nipprova nkun pozittiva u jiena naħseb illi frijo. Aħna irridu niksbu u naqblu dwar impenn politiku b'saħħtu biex niksbu din ir-roadmap ta' ekonomija ambientali. Jiena dejjem nitlob li konna din l-ekonomija ambientali għaliex f'dan il-żmien ta' kriżi ekonomika aħna neħtieġu aktar soluzzjonijiet. Aħna neħtieġu sprun għat kabbir, tkabbir ekonomiku neħtieġu dawn il-magni u l-ekonomija ambientali hija magna illi twassal għal ħolqien ta' postijiet ta' xogħol li ħarsu l-ambjent. Nixtieq nitolbok, nistaqsik. Taħseb li fuq livell tal-Unjoni Ewropea aħna neħtieġu strateġija dwar din il-green economy? Għalix, għalix din il-green economy hija għodda importanti biex niksbu l-iżvilupp sostenibli. Frio irridu nirrealizzaw illi il-politika ekonomika, soċjali u ambientali iridu jimxu id fit biex bekk ta' bilħa niksbu l-iżvilupp sostenibli biex niksbu it-kabbir ambientali u għalek. Aħna għawn il-rappresentanti tal-Parlamenti Nazjonali għawnek u għalek il-koll irridu nibatu messaċ b'saħħtu l-gvernijiet nazjonali fiħdan l-Unjoni Ewropea u koll l-Kummissjoni biex ma naqsux mis-saħħa tad dimensjoni ambientali u soċjali fl-ekonomija ambientali. Anke jekk għaddejjin minn din il-kriżi ekonomika. Grazzi tassew u nixtieqilkom irris biex Rio issir jisir ftejjin politiku veru propju skont it-titolu tiegħu il-ġejjieni illi aħna irridu li aħna nixtiequ. Grazzi tassew, kollega mid-Danimarka l-Onorevoli Hansen. Grazzi tassew. Jina naħseb illi dan it-titlu li għanna għal Sametrio Plus 20 il-ġejjien li aħna irridu. Naħseb li huwa titlu tajjeb ħafna. Anke għal dawk illi ser ikunu qegħdin jagħmlu l-abbozz għaliex dan juri illi aħna nistgħu nagħmlu xi ħaġa dwar jew flimkien mal-kollegi tagħna fil-bqija tad-dinja. U għalhekk irridu nagħmlu deċiżjonijiet politiċi veru propju biex inċalqu l-affarijiet u għalhekk huwa importanti li fil-Parlament Nazzjonali u fl-Unjoni Ewropea aħna nżommu ma dan il-fat illi għanna bżon ta' miri vinkolanti frijo, għalix inkella ser narġaw nil-taqwa u nejdu u ma tantx ksibna affarijiet. Irridu niftakru illi Rio huwa xi ħaġa iktar minn konferenza ambientali. Hija konferenza fejn ukoll nistgħu niksbu dawn l-anijiet ta' żvilupp sostenibbli Dan nistgħu nagħmluh jekk aħna inkopru ż-żoni politiċi kollha u għalhekk għandna opportunità għandna dmir illi dan nagħmluh. Iżda irdu narfu hawnhekk xi tuwassal għal problemi. Għandna ħafna għarfien dwar is-sitwazzjoni tal-pjaneta bħalissa, iżda ma ġara xejn fir-rigward ta' sostenibilità f'dawn l-aħħar snin. Il-paradoss huwa illi l-effetti globali huma mkejla fuq medda twila ta' żmien, imma il-kisbiet globali huma mkejla fuq medda qasira ta' żmien. U aħna irridu ngħidu illi għandna bżonn ta' miri vinkolanti u mhux proċessi politiċi jiena naqbel mal-prioritajiet f'termini ta' sajt, l-ambjent, l-enerġija sostenibli, l efficienza enerġetika, iżda aħna irridu niżguraw illi dan ma jkunux biss klim firħa imma jkonna għanijiet illi aħna nwettquhom. Hemm xi ħaġa oħra illi tkellmu dwara ħafna persuni, hemm prezz xinħalsu. Sir Howard Stern produċa il-rapport fil-2005-2006 illi saħa dwar il- fatt il prezz jekk ma nagħmlux xi ħaġa jekk ma nieħdux azzjoni huwa aktar oli milli kieku kellna nagħmlu xi ħaġa u għalhekk ħafna minna li qegħdin bil-qeda hawnhekk għandhom iżommu dan quddiem għajnejhom u għanka il-kummissjoni meta tmur frijo għandha żomm dan quddiem għajnejha. Jekk ma nagħmlu xejn ser inħallsu aktar għares. U għalek għanna bżon ta' dawn il-miri vinkolanti, ta' dawn l-annijiet vinkolanti, dan u għalġejjeni li rridu. Ser nazluħ aħna u din id-darba rridu nazluħ sew. Merci, Monsieur le Président et Monsieur le Commissaire. Euh, vous avez bien... Grazie ħafna, Komissarju, u Sir President. Iva, għandkom raġuni meta għadin titkellmu fuq l-istrateġija komuni għall-Unjoni Ewropea. Din hija importanti ħafna, però jiena nixtieq insaqsi mistoqsija ġenerali għal darba oħra. Ġifieri x'inhi l-pożizzjoni tal-Unjoni Ewropea dwar il-pajizi l-oħrajn li ma parteċipawx fil-protokoll ta' Kyoto. Aħna xan għamlu imxu fuq it-triq il-li huma wittew? Għal-istrateġija. Jiena naħseb illi rridu nqisu l problemi kollha. U jiena naħseb li Iva, veru, inti semmejt fil-fat li hemm ħames pilastri semmejt l-enerġija li tiġġedded li fil-fat s-wassan nisa biex nsaqsik żewġ mistoqsijiet. L-ewwel waħda fuq il-prodotti ta' agrikoli u prodotti tal-ikel u il-biofuels. Dan fil-fatt jaqbel malanijiet anijiet ta' CAP ta' sena 2013 minħabba li aħna nafu li rridu nittimaw kważi 9 biljun persuna li ħajkunu l-ammont tal-popolazzjoni fid-dinja minn ftit snin oħra. U l-ħar mistoqsija tiegħi fuq il-pajjiż li qed jiżviluppaw aħna din nitkellmu fuq eh, l-iżvilupp, fuq ir-riċerka wkoll dak li għandu x'jaqsam ma l-użu illi tal-enerġija li tiġġedded aħna m'għandniex forsi jkollna għajnuna l-iżvilupp grazzi għall-iżvilupp ta' pereżempju teknoloġiji ta' enerġija solari grazzi ħafna sejmis li Richard Zeba. Grazzi ħafna sur President, sur Kummissarju, aħna smajna ħafna eh, minnaħat għag dwar Green Economy u naħseb illi huwa tajjeb illi fil-fat aħna nippruvaw naraw ix problemi ħajkonna aktar popolazzjonijiet iżdid, pero aħna naħsbu li jista' jinaxxilna li dak li għandu xaqsam l-ekosistemi aħna rridu naraw illi ikonna prezzijiet li huma marbuta ma' dawn Inti kont qabel ekonomista ġifieri taf kemm huwa importanti li jkollna kollox konkret u għal raġuni aħna nafu li hemm il-problema hija li hemm ħafna minn dawn il-proġetti ambjentali illi jistgħu fil-fatt ikunu implementati jekk dawn ikunu eh, kollon finanzjament addizzjonali u jekk dan mux ħajjiġri aħna rridu aħna nafu li l-internalizzazzjoni ta' dawn l-ispejjeż is-sistema fuq perjodu twal ta' żmien miexa taħdem tajjeb u jiena nafu kol li eh, nixtieq ngħidlek anzi jaħsbu daqsxejn fuq il-problemi li aħna kellna nka fuq l-internalizzazzjoni tal-ispejjeż esterni fil-qasam ta' trasport minkejja l-fatt li kien ċar li aħna xtaqna li konna mezzi ta' trasport li huma iktar ta' iktar sostenibli u li jistgħu jirrispettaw iktar l-ambjent, però aħna nafu illi eh, ħriġna xorta b'regolament f'dak iż-żmien illi xorta waħda ma sodisfax kompletament l-għanijiet tagħna. Aħna nafu illi għadha hija l-ġurnata dinija tal-ilma, però aħna sur kummissjoni, sur kummissarju għanna l-famus artiklu dissa, il-kummissjoni vera toħroġ bil-linji gwida dwar il-full cost recovery u kif dan għandu jisir, hemm ħafna affarijiet differenti li għandhom ikunu diskussi mill-istati membri, iżda memx direzzjoni ċarta kif aħna verament għanna niprovdu dan l-aċċess għall-ilma u dawn il-faċilitazzjoni u l-impjanti għall-ilma għal-provizjoni tal-ilma. Inkella jena naħseb illi jista jkun illi fuq livell mikro aħna ma nkunux għedin nagħmlu differenzi kbar iżda fuq livell makro aħna nafu li xi ħadd irid għal dawn l-ispejjeż. Grazzi ħafna Richard Zeba, issa għandna il-kollega mill-Parlament Sloven, Sur Vasle. Sur President, Sur Kummissarju, Jiena nixtieq eh, ngħid proset lill kollegi kollha illi fil-fatt għamlu kontributi daqshekk tajbin. fil-anke matul l-ikel. Jiena naħseb però xorta waħda illi nirrappreżenta l-pożizzjoni ta' Slovenja. Slovenja tappoġġa l-organizzazzjoni tal-konferenza Rio Plus 20 u aħna kuntenti ħafna illi fil-fatt għanna livell ta' ambizjoni daqshekk sekkoli li aħna nixtiequ nistabilixxu għanijiet vinkolanti, għanijiet konkreti ħalli bekk jgħinu l-pajizi madwar id-dinja ħalli nkomplu nġildu favur dawn il-għanijiet. Aħna nishtiqu li nsaxħu l-qafas istituzzjonali għalina importanti ħafna u koll illi insaħħu l-istituzzjoni għal dimensjoni ambientali. Il-konferenza Rio Plus 20 għanda tkopri il-qasam ekoloġiku u l-qasam ekonomiku wkoll Slovenja kienet attiva ħafna f'dan ix-xogħol u dan l-isforzi naħsbu illi m'għandhomx ikunu injorati minn dak l-isforzi li għamilna sissa dalodu aħna smajna wkoll li konna pjuttost ottimisti fil-maġġoranza tagħna aħna nafu illi dan l-għanijiet forsi ma mux ħajsiru kolla vinkolanti, pero jina naħseb illi kif għal komissarju Potoċnik, u għalu oħrajn, hemm ċertu dubji, hemm ċertu xettiċiżmu anke dwar ir-rida illi membri oħrajn jipparteċipaw bissieħ f'din konferenza kbira. Grazzi. Grazzi ħafna s-sassur Eichhout. Grazzi ħafna sur President grazzi ħafna l-sur Potaċnik ukoll. Mistoqsija speċifika għalik hija li waħda mill-affarijiet li ġrat f'Durban huwa l-alleanza bejn eh, il-pajjiż li żviluppati u l-pajjiż li għadhom ma żviluppawx. X'ħanamlu, x'taħseb li ħanamlu inti frio sabiex nibnu fuq din l-alleanza minħabba mill-perspettiva globali importanti li Rio tibni fuq din l-alleanza u mbagħad u importanti li l-pajjiżi brik fil-fatt jibdew eh, jaħdmu fuq dik l-alleanza fl-Ewropa ħalli konna politika aktar sostenibli din raġuni l laqqa ta' Rio hija importanti ħafna mhux biss sabiex nitkellmu fuq il-green economy iżda anke sabiex nibnu daqsxejn iktar fuq l-alleanza. Tista' tkun daqsxejn iktar preċiżu tgħidilna kif ħataħdem fuq dan il-punt. Issa lil persuni f'din l-udjenza jiena nixtieq ngħidilhom li hija xi ħaġa tajba ħafna nitkellmu fuq il-green economy. U eh, illi huwa diffiċli illi aħna nifmu kemm importanti dan kollu aħna nafu li green economy għandha tibda fil-pajjiżi tagħna u għadha mill-affarijiet li rridu nagħmlu hija li nibdlu it-taxxi il-sistema ta' taxxi. U aħna qegħdin naraw li għandna din il-proposta il proposta għal għal taxxa ambientali, ġifiri għati konna dan iċċaqli f'dak li għandu x'jaqsam it taxxi f'dan il-qasam ambientali, ġifiri din hija xi ħaġa sempliċi ħafna x'namlu nbidlu taqxejn ir-regoli kif aħna nafu fl-Ewropa meta nitkellmu fuq it-taxxi l-istati membri kollha għandhom id-dritt tal-vito fuq dan ġifiri jekk ikun hemm stat membru illi mhux qed ikun qed jagħmel dan jista' jista' jiggarantixxi li din il ma tkunx implementata. ġifiri jekk qed nisma' pereżempju l kollegi tal-Lussemburgu din jitkellmu dwar dan dan huwa l-opportunità li intom għandkom sabiex tippruvaw tindirizzaw il-problema ambjentali permezz ta' tibdil tar regoli fil-qasam tat-taxxi. Ġifieri jekk aħna nixtiequ nitkellmu fuq green economy, ejja nimponu taxxa dak li għandu xaqsam peace ambientali rridu namlu dan kollu fi 27 stat membru nkella ħaniqfu fil-paroli biss u din tkun ħasra kbira, grazzi. Grazzi ħafna, s-sur għajxawt, bekk aħna temmina l-lista tal-kellima u s-san nixtieq li nagħti l-opportunità lill-Kummissarju sabiex iwieġeb xi ftit mill-mistoqsijiet minħabba li kien hemm xi mistoqsijiet anke lilek diretti sul Potoċnik, kumbat jiena nkun nista' niġbor punti ewlenin. Grazzi ħafna Iva naħseb li dan kien dibattitu tajjeb ħafna. Jiena ħan nipprova ngħaddi il-mistoqsijiet u naf illi Rrit niprofa nispiega fid detalu ukoll xinu għal r-raġunament tagħna x'inha l-loġika tagħna Mbagħad nipprova nidħol f'daqsxejn tat-tella u net is-sur Brinkat minn Malta nixtieq ngħidu li dawn l-indikaturi huma parti mir-raġunament tagħna u għahna għanimxu f'din id-direzzjoni. Naturalment aħna nafu kollu naqblu miegħek li m'hemmx soluzzjoni waħda kappell wieħed li joqgħod lil kulħadd rridu naraw soluzzjonijiet skont is-sitwazzjoni dawn l-anijiet tal izvilup tal-millenju huwa għet mill-messagġi. Dan huwa il messagġi ġifiri li fi Brazil aħna frio għanna niftemu fuq il-bidu tal-proċess li ħajmexxi kollox fil-direzzjoni tas sostenibilità tal-ġejjini. Huwa diffiċli ngħidu xi ħaġa eh, dwar dan iżda aħna bħala Ewropej nafu li jekk aħna nixtiequ li dan il-proċess ikun kredibbli nixtiequ illi kollna ftejim ċar fuq ċertu affarijiet frijon kella ħana ħorġu b'dikjerazzjoni politika illi mhux ħatkun bizzejiet. Mux ħattina assigurazzjoni bizzejiet illi aħna din nippruvaw nagħmlu xi ħaġa li ma tinstawx imbagħad nibdlu għal qudiem, ma nistgħux immorru lura minna. Ġifieri l-idea tal li hija appoġġjata minn ħafna tur u aħna din nippruvaw ukoll norbtuha ma' messaġġ tar-roadmap, ġifiri aħna permezz tar-roadmap nixtiequ li jkollna targets ċari, time frames ċari li hija xi ħaġa li tista' tagħti iktar kredibilità lill-attività li hija marbuta mal-SDGs kif ukoll l-iżvilupp ta' din l-idea fil-ġejjini. It-tielet punt naħseb li hemm bżonn nidħol daqsxejn iktar fl-ispjegazzjoni tiegħu. Id-dinja li qed tiżviluppa, d-dinja żviluppata x'qed nagħmlu u kif dan huwa marbut mal-proċess ta' trasformazzjoni li għadin għaddejjin minnu bħalissa. L-ewwel nett jekk tħarsu lejn dan mill-perspettiva ta' situazzjoni sabu fiha bħalissa jiena naħseb illi il-sitwazzjoni hija di illi aħna fil-fatt jista' jkun illi ħajkonna xi ftit ta' xkil minħabba nuqqas ta' riżorsi, però dan jinħass ħafna iktar f'dawk il-pajjiżi ma tantx għandhom riżorsi u dawk il-pajjiżi li huma inqas sviluppati naħseb li dan huwa ovvju. Iżda aħna nixtru li l pajjiżi l-oħrajn illi sabiex um jifmu illi dawk il-pajjiżi li llum jidru illi għandhom biżżejjed riżorsi forsi mhumiex m'għandhomx problemi daqs tiegħu xorta ħdejn sabu fl-istess sitwazzjoni huma għandhom l-opportunità li forsi aħna m'għandniex ġifieri li jistgħu jevitaw dan il-proċess ta' trasformazzjoni diffiċli ħafna li jintom semmejtu illi u kol ħajitkellem dwar drawiet tal-persuni illi aħna nafu li mhix taqsek faċli tbiddilhom iżda aħna kważi sforzati sabiex nimbidlu iktar minn ħaddieħor, però aħna nafu wkoll illi bekk aħna nipprovaw nevitaw xi ftit mill-iżbalji illi diġa saru. Jun kella minn dawk il-pajjiżi li għandhom iktar rizorsi limitati, ġifiri jiena naħseb illi dan huwa messaġġ ċar, ġifiri illi aħna l-kol kem aħna ninsabu fl-istess ilma. U għal raġuni huwa importanti li l-kol kemm aħna nifmuħ dan il-messaġġ li meta qegħdin nitkellmu fuq il-green economy qegħdin nitkellmu fuq l-istess sitwazzjoni li tapplika l kulħadd. Jiena Ehm, kont qed nisma' wkoll kummenti dwar il-fatt tal-fejn li green ekonomija marbuta mal-kriżi ekonomika fl-Ewropa. Ehm, huwa veru li hemm din ir-rabta minħabba li hija diffiċli din l-idea ħadd kompli teżisti minħabba li kien hemm ħafna argumenti kontra, però aħna diġà tkellimna dwar dawn l-affarijiet u jekk intom tixtiequ torbtu sitwazzjoni mal-kriżi hemm ċertu argumenti ċari li inti tista' torbot. Aħna nafu wkoll li jekk aħna din nippruvaw nindirizzaw il-dejn tagħna aħna nasbu u l-problemi tagħna aħna nasbu illi irridu nikbru iktar fuq il-livell nazzjonali. Jekk inti tixtieq li jkollok iktar tkabbir għandek bżonn li tkun iktar kompetittiv u l-kompetittività minn fi ħanġibuha. Dawn huma l-formoli maġiċi li rridu nitkellmu dwarhom, dawn huma soluzzjonijiet li għandna bżonn aħna fl-Ewropa għandna problema ta' kompetittività. Jiġifieri, l-ekonomija li bbażata fuq tarif hija importanti ħafna jekk aħna jkollna sistema tajba ta' edukazzjoni, sistema innovattiva, sistema ta' riċerka tajba, dan kollu huwa sewwa. Iżda ħaġa oħra hija illi aħna naraw li kif għal Gerbrandi dan pajjiżi oħra diġà jamluħ jagħmluh u għedin jamlu dan kollu minħabba li għet jifmu eżattament illi jekk huma mhumiex ħajproduċu prodotti tagħhom binqas elettriku, binqas użu ta' ilma, inqas rizorsi u materjali jew jipproduċuhom b'ċertu mod illi dak il-prodott jista' jkun riċiklat, dan din il-kumpanija partikolari dan il-produttur jista' jisparixxi kompletament mis-suq. aħna nafu illi anka meta konna f-situazzjoni fejn il-ħaddima ma kienu xed jiswew ħafna u konna din norħol u sistemi ta' produzzjoni fejn in-nies ma kellekx bżonnok miktar iżda e, e, l-affarijiet xorta waħda ma tistax tipproduċihom mingħajr Per Pereżempju aħna nafu li fil-Ġermanja pereżempju 45% tal-cost structure ta' prodott huwa rizorsi u 20% biss huwa eh, l-pagi tal-ħaddiema ġifiri huwa imperattiv ekonomiku li jekk hemm xi ħadd li ma jixtieqx li jimplementa dawn l-anijiet ambjentali dawn huma problemi li mhux ħajisparixxu minnhom għall-għadda għal din raġuni. Jiena naħseb li meta ħsibt eh, u smajt mistoqsijiet dwar green growth li dawn huma kollha għanijiet ta' dinja żviluppata sabiex aħna nippruvaw inwaqfu tkabbir ta' ħaddieħor pereżempju. Le, aħna żgur li ma konniex nitkellmu fuq dan li kieku dan ma jkunx ibbażat fuq bażi soda minħabba li din hija tweġiba tagħna aħna għal problemi ta' din id-differenza bejn il-faqar u dawk li huma sinjuri minħabba illi green growth huwa mod ta' kif aħna nistgħu nqisu ċertu affarijiet li konna aħna qegħdin narfu fil-passat li jistgħu jkunu parti mir-raġunament tagħna, ġifieri ħalli bekk aħna nkunu nistgħu insostnu tkabbir, nappoġġaw tkabbir. U mhux bil-kontra, is-settur privat illi ħafna minnkom diġa semmew, jekk aħna ħanaħsbu fuq l-ekonomija eh, li ktar tirrispetta l imbjend din green economy u green growth, U ovvju li aħna rridu nitkellmu wkoll fuq l-implementazzjoni. Jekk aħna nitkellmu fuq l-implementazzjoni hawnhekk din hija storja differenti ħafna minn dak illi qed jingħata hawnhekk grazzi għall-għajnuna l-iżvilupp minħabba illi jekk vera trid tibni il-green economy model, l-ewwel ħaġa li hija importanti hija dawn il-kondizzjonijiet li jistgħu Eh, ikunu kondizjoni tassu illi jiġbdu l-settur privat sabiex jinvestu fis-suq. Naturalment għandek bżon tal-appoċ minnaħat tal-pubbliku u minnaħat tal-gvern sabiex namlu dan. Iżda ta' mandux ikun ibbażat biss fuq trasferiment tal-flejes fuq il-frontieri. U jekk hemm xi ħadd li mhux qed jagħmel dan din il-bidla f'din id-direzzjoni, din hija xi ħaġa li mhijiex ha' tejna. U sabiex irdu il-problema tal-faqar, jiena naħseb illi e, aħna rridu naraw li d-demokrazija edha tippermetti illi aħna nejxu b'mod differenti li toffri ċertu servizzi d-demokrazija li tippermetti l-om kollom aċċess għall-edukazzjoni, iżda irridu jkollhom ukoll aċċess għall-elettriku, aċċess għal ilma U dawn huma kollha affarijiet li huma marbuta mal-preservazzjoni tal-ekosistemi. Jiġifieri, Jekk aħna ħana irdu dawn l-ekosistemi, aħna ħankunu qegħdin nimbuttawhom iktar l-isfel u iktar namlom iktar foqra u jina naħseb illi il-kol kemm aħna nifmu illi dinja xi ħaġa li aħna niġġildu la rridu sabiex nipruvaw nsolvuha. Issa għalfejn aħna għedin nitkellmu fuq dawn il-ħames oqsma li prezentajna u forsi irrid nispjegalkom daqsxejn iktar ħalli tifhmu aħjar ir-raġunament tagħna. Issa aħna għandna l-oċejan ta' ideat differenti u maħniex qegħdin niffukaw fuq xiftit mill-affarijiet illi verament aħna ħanilqu il anijiet tagħna dwarhom. Inkella aħna żgur mhux ħajkonna sistema ċara u approċċi ċari jiena naħseb illi fl-Ewropa aħna naħsbu laħi ħaġa tkun il-nifukaw fuq xiftit mill-anijiet u l-iżvilupp ta' dawn l-anijiet fċertu sma illi huma mitqisa bħala il-pilastri prinċipali, il-pilastri tal-ħajja. U mbagħad eh, dak li kien propost fuq is-sostenibilità dan huwa punt importanti ħafna u hija garanzija importanti ħafna. It-tieni element importanti huwa l-aċċess għall-ilma u ilma nadif u t-tindif tal-ilma. ħaġa oħra li aħna ndirizzajniex hija l-effiċenza ta' l-użu tal-ilma. Din hija importanti ħafna speċjalment għal dawk il-pajjiżi li huma l-inqas żviluppati illi qegħdin jużaw 80% tal-ilma li għandhom għal-għanijiet agrikoli, jekk aħna ma nindirizzawx din dan il-fattur, huma ħajkollhom problemi kbar sabiex ikomplu jiżviluppaw. U il-kwistjoni tal-ġestjoni tal-art u anka il-kwistjoni li aħna din nipruvaw nwaqfu id-degradazzjoni tal-ekosistemi din hija talba speċifika minnaħa tal-pajjiżi li inqas żviluppati madwar id-dinja ġifieri l-pajjiżi Afrikani. Jekk aħna nitkellmu fuq l-oċeani u fuq l-ekosistemi maritmi, aħna nafu l-oċeani hija xi ħaġa li huwa importanti għal ħafna minna iżda huwa importanti ħafna wkoll anka għal dawk il-gżejjer li huma vulnerabli l-lum il-ġurnata u jinsabu fl-Oċean Paċifiku. U jekk aħna qegħdin nitkellmu fuq il-ġestjoni tal-iskart, aħna rridu naraw kif ħanużaw bl blaħjar mod dawn il-pilastri tal-ħajja li semmejt il-kom, illi huma il-qalb li jtħabbat għal-ħajja tagħna fil-ġejjin, irridu naraw kif huma x'nija l-rilevanza tal-lanijiet sostenibbli. Naturalment huma importanti dawn l-anijiet, iżda jekk aħna fil-fatt maħniex xajkuna ġestjoni tajba tal rizorsi tal-ilma, nistgħu ninsew daw l-ibliet eh, sostenibbli li bliet sostenibbli idea li ma tantx hija daqshekk importanti. Importanti li nwaqfu id-degradazzjoni tal-ekosistemi, nużaw l blilma b'mod aħjar. Dawn huma naturalment azzjonijiet li jistgħu jkunu inklużi fir-roadmap, jistgħu jgħinuna sabiex nindirizzaw dawn il-problemi, però aħna rridu nsegbu b'mod fundamentali dawn l-affarijiet ħalli bekk naraw illi fil-fatt aħna nkunu nistgħu nibnu fuq bażi soda fuq fundament sod. Għalhekk jiena naħseb illi irridu nifukaw fuq l-anijiet u mux nħawdu dan kollu mal-azzjonijiet funzjonali u ma' setturi nasib li din hija idea ċara, sabiħa, s'dea li nistgħu nispjegaw mingħajr problemi ta' xejn li tagħmel ħafna sens. Is-Sur Marquez li tkellem dwar wieħed mill lanijiet li aħna qegħdin nirriflettu daqsxejn dwaru, però jiena nixtieq nkun preċiż minħabba li l-Kunsill saqsewna sabiex naħdmu fuq it-targets u aħna qegħdin naħdmu fuq it-targets differenti fl-oqsma kollha illi semmejna anka fil-qasam tal-ġestjoni tal-iskart u din dan huwa waħda mill-affarijiet illi aħna nistgħu nindirizzaw. L-iskart tal-ikel mhijiex problema biss tal-pajjiżi li qed jiżviluppaw, iżda hija problema wkoll tal-pajjiżi żviluppati, iżda jekk hemm xi ħadd li qiegħed jaħseb li aħna ma nistgħux nitimgħu 9 eh, biljun persuna, s sena 2050 bli kelli aħna qegħdin nipproduċu llum sejrin żbar minħabba illi iva nistgħu nitimawom lil dawn in-nies bil-blammont ta' kelli niproduċu nipproduċu llum minħabba li qed jintrema ħafna ikel. U jiena naħseb ukoll illi eh, il-tassazzjoni fuq il-fuq il, fuq il il bisbliet hija huwa importanti ħafna wkoll. Jiena naf illi eh, għandna ħafna minnhom u għandna nippruvaw nimponu restrizzjoni ġifieri jekk aħna naqblu fuq din il-politika li tim tista' tmexxina f'din id-direzzjoni sostenibbli aħna rridu nagħmlu hekk. Aħna rridu fil-fatt nifukaw fuq din em, dawn l-idejat frio. L-edukazzjoni ambientali naturalment dawn huma affarijiet importanti ħafna jiena naqbel perfettament magħkom. Ħaġa oħra li nixtieq illi niddiskuti fil-qosor magħkom hija illi jekk aħna din nitkellmu fuq il-konċett ta' green economy u l-approċċ fih innissu. Inti saqsejtna jekk aħna għandniex eh, din il-mantra, iva għandna din il-mantra, aħna naħsbu l-effiċenza tar-riżorsi hija Eh, u għalan prinċipali tagħna aħna fuq dan qed nippruvaw niffokaw. Forsi dawn l-ingredienti kollha li semmejna llum huma parti minn din ir-riċetta. U jiena naħseb illi jekk aħna verament nixtiequ illi konna green economy hemm ċertu affarijiet bażiċi li rridu nifmu l-ewwel net illi mannix, manna lebda silver bullet, għanna bżon miżuri tas suq għanna bżon regolamenti, leġizlazzjoni, għanna bżon stimulu, għanna bżon riċerka u svilup, għanna bżon appoċ publiku ta' dawn kollu. U sabiex kollok dan, kollu għandek bżon ta' vizjoni politika u rida politika inkella żgur illi mintix ħatimxie fl-ebda direzzjoni bħal din. U apparti minn hekk għandek bżonn ta' iktar subijiet bejn is-settur privat u s-settur pubbliku, transkonfinali, internazzjonali, eċetera. Bħal dawk li aħna nitkellmu dwarhom u dawk li nixtiequ nistabilixxu frijo. Iva aħna favur l-anijiet vinkolanti, però kif qedtilkom aħna l konklużjoni tal-Kunsill illi jorbtuna u anka il- il-protokoll ta' Kyoto kif ukoll il-ftim ta' Durban dan huwa punt li eh, sar b'ħafna parteċipazzjoni minnaħa tal-Istati Membri u anka dwar il-biofuels. Kull meta jissemmew il-biofuels aħna nitkellmu wkoll fuq kriterji ta' sostenibilità. Jiġifieri illi irrelevanti x'politika intom toħorġu biha din għandha tkun politika illi ma toħloqx bil-blit leminija u teqrida bliet ix-xellugija mbagħad importanti li kollox jimxi id fit u din hija ħaġa importanti ħafna li fil-kontest ta' biofuel, biofuels. Umbat l-izvilupp, per eżempju, fil-kontinent Afrikan, dan aħna diġa semmejni, il-mizuri ta' suq u koll. ħal-ħar ħagġa li nishtiq nitkellem eh, dwar hija fuq l-alleanza u xettiċizmu illi semma il-kollega mis-Slovenja. Jekk intom taħsbu illi kulħadd qiegħed jaqbel fuq l-affarijiet illi aħna qegħdin iddiskutu l-lum, sejrin zbal kbir minħabba li aħna għanna xogħol jibsa ħafna għad ma jibsa sabiex nipperswadu lil kulħadd li aħna verament għanna għanijiet sinċiri li jistgħu jserħu rashom kulħadd li aħna maħniex għaddejjin b'xi miżura protezzjonista li qed nippruvaw nimponu fuq ħadd u illi għanna ċertu affarijiet li minħabba l kondizjoni li ninsabu fihom aħna nistgħu nifmu is-sitwazzjoni kif inhi aħjar u nbastru ċertu affarijiet, però il-fatti juru illi aħna ninsabu il-kol fl-istess ilma u jekk huma jaħsbu li ħajkomplu jaħdmu fuq ir-raġunament li tkabbir għandu jkun ibbażat fuq il-mod ta' kif aħna din nipproduċu u nikkonsmaw illum, żgur illi ħajspiċċaw bl-istess problemi fl-istess sitwazzjoni illi ninsabu fiha illum. Għal din raġuni importanti ħafna li aħna nifmu illi anka permessa tal-ambizzjoni tagħna aħna ħajnexxielna nippruvaw nsolvu problemi iżda ħan iltaqgħu ma' ħafna momenti diffiċli ħafna fejn aħna rridu nkunu eh, konvinċenti. Jiena kont fil kont il-Brażil u għamilt erba' sigħat u nofs niddiskuti ma' bosta rappreżentanti fil-Brażil u jiena verament kelli problemi sabiex niddefendi dawn l-idejat minħabba li l-Brażil mhuwiex pajjiż fejn huma jaraw li għandhom nuqqas ta' riżorsi, anzi dan huwa pajjiż mimli riżorsi, però aħna nistgħu naraw illi għedin nitkellmu fuq affarijiet serja. Ħafna ġifiri dan it-ħassib ambjentali jinsab eh, u ma diskussi f'kull pajjiż madwar id-dinja, però jiena nixtieq ngħidilkom li l-istorja li aħna qegħdin niddifendu nitkellmu dwar llum hija miex daqshekk ovvja għal din raġuni aħna irridu naraw kif ħanispjegawha. L-alleanza illi San Vasilju din hija alleanza li aħna nixtiequ li naħdmu dwara kemm mal-pajjiżi Afrikani kif ukoll mal-Gżejjer sar din mhix xi ħaġa li ġrad biss f'Durban anke f'Nagoya. Forsi f'Durban din kienet iktar ovvja, però din hija xi ħaġa li hija iktar viżibbli lum il-ġurnata u li hija tajjeb li aħna naħdmu fuqha. Ħajkun hemm konferenza f'Stokkolma f'April u din tkun opportunità tajba imma jina muqeda ijat nitlef lebda opportunità nista' nsemmilkom ħafna aktar dejjem qed nipprova nindirizza u nibni e, fuq dawn l-affarijiet daw l-affarijiet f'moħħi meta e, e, naħseb fuq kif iridu nindirizzaw l mistoqsija il-mistoqsijiet li għandna qudiemna e, fir-Rio. Il-bira jien iltqajt mal-president tal-Komitat tal-Ambjent mill-Brazil u dan spjegali e, eh, x'inhuma l-anijiet tagħhom u kif ħajorganizzaw ruħom u mwix, uh, jina mwix pozizjoni illi għandini kommenta, uh, imma naħseb li xorta uh, għanna ninvestu fl-opportunità li niddiskutu. Grazzi ħafna l-Komissarju Potoċnik. U nirringrazzjak tal-li parteċipajt barra mill-li ringrazzjak għal-risposti tijak u għacħar Eh, għalina li inti eh, jgħat eh, tgħid mod serju rridu nagħmlu suċċess minn din il-konferenza ta' Rio. Għandek set ta' argumenti tajbin, però mhux se jkunu affarijiet faċli, anzi se jkunu se jkun diffiċli. Aħna nafu b'dan fil-Parlament Ewropew u anka jafu il-membri tal-parlamenti nazzjonali jekk ikollok daw il- miri eh, ċari xorta għadda se jkun diffiċli biex wieħed jipperswadi lil ħaddieħor biex jimplementom imma nistgħu nagħmlu eh, nimxu b'dan il-mod għandna tlet xhur sakemm tasal il-konferenza u l-laqa tal-lum kienet eh, puntat importanti u koll għax importanti li niddiskutu daw l-kussonijiet ma l-parlamenti nazjonali biex nkunu nafu eżattament se jiġri frio f'ġunju nistaw ninfluenzaw l-affarijiet eh, jekk irridu, jekk nibqaw naħdmu b'dan il-mod li qegħdin naħnu palissa. Jekk ma naġixxux, jekk ma jkunx hemm suċċess, ħajfisser eh, impatti anka eh, għaw minn semma l-internalizzazzjoni tal-ispejjeż esterni jekk ridu trasformazzjoni tal-ekonomija eh, isseħħa frio eh, dan irridu naħdmu għal dan l-an. Dal-ħodu aħna diskutejna eh, x'nistgħu nagħmlu biex ninvolvu l-istituzzjoni tal-ġnus ma'uda biex f f'istituzzjonijiet oħra fil-laqa tal-kop kien ċar illi hemm bżonn ta' bidla U jiena interessat ħafna li nara jirna x'inniex nagħmlu din il-bidla fil-istituzzjonijiet ta' Nazzjonijiet Uniti l-efficienza ta' rizorsi kienet xi ħaġa wkoll li diskutejnija ħafna l-istess bħal forniment bħal efficienza fl-enerġija u l sostenibilità tal-użu tal-enerġija u għamlek għandu jkonna għanijiet ċari l-Parlament Ewropew u dawk nazzjonali Iridu ovvjament ibidlu dan kollu f'leġiżlazzjoni jekk ikona għanijiet vinkolanti frio, allura bil-forsi tukonna eh, liġijiet eh, fuq livell Ewropew u anka fuq livell nazzjonali. Rajt illum li hemm ħafna overlap u bil fil-politika ambientali eh, fl-Ewropa għall-inqas il-Parlament Ewropew u fil-Parlamenti Nazzjonali ma ikun hemm anka entużjażmu fost kollegi oħra li huma fost fosma oħra tal-politika bħalissa għaw din il-kriżi finanzjarja, kriżi ta' dejn sovran, kriżi ekonomika u għam ħafna partijiet ta' din li taħarsu lejn l-Europa u għedin jaraw u jistaqsu kif għedin fi krizi u kif se noħorġu mill-krizi għanna nkunu kapaċi narru li l-izvilup sostenibli u għamotta ta' kif għed jista' joħroġ minn din il-krizi jekk namlu dan nkunu nistaw anka noħorġu b'soluzzjonijiet tal-komplement ta' dinja e, Dinja li fija e, disabljun ruħ, e, pajizi li huma industrializzati u dawk li mhumiex smajna fuq ħajkun hemm żieda tripla ta' domanda fuq ir-rizorsi naturali u rridunaw kif ġestjonaw din id-domanda ġifiri l-ekonomija l iżvilupp l-ambjent u l-politika tal-klima fl-aħħar mill-aħħar se jkunu il-mod ta' kif jittestjaw nittestjaw lil innanfusna fis-snin li ġejjin l-Unjoni Ewropea għanda biss xi ħaġa li nistaw nsejħu la ħaġa naqra dajfa li din hija il-nuqqas ta' kompetenza fir-rigward tal-taxxa u ovvjament lill-ministri u ħafna oħrajn ħajdu li hekk għandu jkun mal problema i illi mhux qed jirna xina noħolqu tazza taxxa fuq il-transazzjonijiet finanzjari u eh, lek din il-kussjoni li naflija eh, kussjoni eh, provokativa għal ħafna għax irridu naraw x'tip ta' instrumenta nabżon mill-ġnus ma' u x-instrumenta nabżon fl-Ewropa biex nkunu nistgħu nimplementaw implementaw u biex ikonna din il-politika ekonomika sostenibli. Nixtieq ringrazzja lil kollegi mill-Parlamenti Nazzjonali tal ġejtu għawek fi Bruxelles illum. Jiena ħassejt li kienet laqa tas-sow interessanti utli u biex nejtek kienet eh, il-puntatlu għarriju. Nishtiq nirringrazzjakom ringrazzjakom il-kol, xilkom il-vjaċi tajjeb lura lejn pajiskom u nispera illi frio inkunu 27 fost ħafna ħafna pajizi oħra u li jirna xilna nibnu dawn il-pontijiet eh, biex ikona din l-ekonomija sostenibli kif għalanka il-komissarju. il komissarju Grazzi għal oħra. Ix-xewqa tajba lil kulħadd. So, Kolleginnen und Kollegen, es geht. Eżis kollegi mela jankomplu bil-laqatana tal-komita ta' tfadlina żewġ punti fuq l agenda tagħna li rridu niddiskutu u nixtieq li nibdew immedjatament bil-punt numru 15 li huwa dwar tuberkulożi li hija reżistenti għal bosta mediċina fir-reġuni Ewropew, issa għanna għawek il-rappresentanti tal-ICDC. Nishtiq nil-għaw kol il-rappresentant tal-WHO li għat għawek fosna u għanna s-sur Roberto Tabib Roberto Bertolini u għall-ICDC għanna id-direttur li huwa id-direttur is-Sur Springer. Daqqa waħda zvujtjat naqra <laughs> l-kamra. Mela nixtieq nisimgħu l-ewwel l elisa Iva, fil-qosor ħafna minħabba illi aħna il-bira konna Eh, punt li tala is eh, Langa illi jishti illi kien hemm punt fuq l-aġenda u jiena nixtieq ngħid f'isem is-Sinjora Langa li jiena interessata fil-mistoqsi li interessata fil-mistoqsija minħabba li jiena ħajkolli ukoll kif il-kriżi ekonomika tista' torbot ma' din il-problema ta' tuberkulożi u din il-problema ta' reżistenza tal-antibiotiċi fil-qasam tal-antibiotiċi. Skużani li battu u saqsejt mistoqsija qabel ma bdiet id-diskussjoni ma dinja xi ħaġa li tinteressa ħafna li xiftit mill-kollega din raġuni nixtieqkom li tiddiskutuha. Grazzi. Grazzi ħafna, Peter Lise, sa nixtieq li nistieden ir-rappreżentant tal-WT HO, Sibertolin Kirchberg. Eh, Grute. Grazzi, President. Grazzi tal-istadina ta'kom biex nkun hawnhekk fisem il-WHO u għandi u koll il-xewqa tajba tal-direttur tal-WHO. Aħna kontenti li nkunu għawek biex nfakru ma'kom din il-ġurnata dedikata għat tuberkolozi li hija fl-24 ta' Marzu u qed tfakkar eh, l-iskoperta tal-bakterja. Eh, din hija marda li tista' titfejja imma hija marda wkoll illi minħabba fiha edin ikun hemm 40,000 kasa ġdid fl-Ewropa il-reġjun tal-Europa imur li lin mill-Unjoni Ewropea imis u koll il-Russja, iġifiri mux għet nitkellmu fuq l-Unjoni Ewropea bis. 400.000 kas ġdijt u 64.000 mot e, ija huwa numru kbir meta wieħed iqis illi fid-dinja kollha terz mill-popolazzjoni tad-dinja fil-fatt għandha dan il-bakterja, dan il-bakterjum fiha u 10% qegħdin jiżviluppaw il-marda fil-ħajja tagħhom. Iġifieri, it tibi hija marda illi tista' tiġi ittrattata imma hemm bżonn iż-żmien u l-impenn u l-investiment mill-sistema tal-saħħa tal-pajjiż differenti biex titfejja e, miexi problema ġdida illa teżisti għal sekli sħaħ u twaslet uh, madwar id-dinja f'pajjiżi oħra permezz tal-immigranti u l-kummerċanti u għalhekk eh, tajjeb li tifakkar xi ħaġa importanti. It-TB kienet naqset fl-inċidenza tagħha eh, fit-19 20 seklu qabel ma ġie introdott l-antibiotiku fit-trattament, iġifiri din il-marda hija marbuta mal-mistoqsija li għatkom kem staqsejtu dwar il-kondizjonijiet tal-ħajja, il-nutrizzjoni, il-housing. U għal dawn ir-raġunijiet u oħrajn, it-TB kienet konsidrata fil-passat għal xiren eh, eh, hija marbuta anzi eh, ma' żmien tal-passat mhux veru dan imma palissa xorta taffetwa ħafna partijiet fid-dinja u anka lill-Ewropa. Li huwa importanti li wet iqis huwa illi it-TB mhux qed teffettwa lil kull pajjiż u l-kull individwu bl-istess mod. Ija marda marbuta mal-faqar, ġifiri anka mal-aspet soċjali, taffetwa ħafna l prigjoniri l-immigranti, mela ħantikom eh, data. 50% tal-kazijiet li jiġu notifikati fil-Europa tal-punenti fost l-immigranti f'ċertu pajjiżi partikolari 2% tal-priġjonieri tal mija tal fil europa tal vantu ma fetwati mit-TB, iġifiri, għal darboħra. Dan kollu rridu f f'moħħna anka minħabba illi l-kondizjonijiet eh, ekonomiċi u soċjali fl-Ewropa qegħdin imorru għall-ar. U minħabba li dawn il-kondizjonijiet isaw jeffettwaw il-benesseri eh, tal-dak li jkun l-aċċess għall kura tas-saħħa u għall-mediċinali u dawn huma affarijiet li didu nindirizzawhom meta aħna nitkellmu dwar it-tibbi fis-snin li ġejjin. Anka illum eh, f'dawn l-għaxar snin minkejja l-esperjenza li għanna aħna bħala WHO meta waqt is-sistema tal-Unjoni Sovjeta fil-disejnijat il-marda kienet qed tonqos dawk il-reġuni bħal f'reġuni oħra ma f'daqqa waħda din reġgħet żdiedet u din ma xejriet oħra Iġifiri, per eżempju, il-rabta li jem tat TB mal l-HIV, Dan kienu kien isu xi eh, esperiment esperiment soċjali, ġifieri il-sitwazzjoni soċjali teffettwa l-inċidenza tal-marda. Hemm ukoll ħbarijiet tajba 32 pajjiż fir-reġjun tagħna fl-Unjoni Ewropea ħafna minnhom eh, kien hemm tnaqqis fl-inċidenza tal-TB u Dr. Spengers żgur ħajsemmi dan fid-dettall Eh, eh, eh, naqsu anka l-20 kull mittel telf hemm 18 il-pajjiż fir-reġjun tagħna, inkluż fl-Unjoni Ewropea u anka f'żoni oħra, illi għandhom 85% tal-pis ta' tibi illi jaffetwa l reġjun kollu 350.000 kas fis-sena, 97% ta' eh, l-kazit huma MDR TB waħda mill-aktar problemi ewlenin, ġifiri eh, forma ta' tuberkulosi li ta' fetwa eh, lil bniedem imma li hija għall-aktar żewġ antibiotiċi effettivi li jintużaw u għalhekk qed ikun hemm bżonn ta' E, trattamenti sekondarji illi juma jiswa ħafna flus u mhux dejjem huma effettivi. Din il-MDRTB qed taffettwa il xi pajjiżi ta' reġjun tagħna 30% e, tal-70% tal-pazjenti li kienu trattati għal-qabel, issa qed jiġu, qed jaqgħu taħt dawn illi qegħdin jirreżistu l-antibiotiċi persuni li kollom it-tibi huma aktar dajfa, nofsom biss wieħed jista' jitrattom b'suċċess, nofs liħor imutu. U uh, dawn ukoll jistgħu jaffettwaw, jinfettaw il-ħaddieħor b'din it-tip ta' tibi fil fatt uh, qed tinfirex uh, b'mod allarmanti u qed teffettwa 15 mill-20 pajjiż fid-dinja li huma fettwati mill-endi RTB. Fil-fatt ħafna minnhom daw qegħdin fir-reġjun ta' l-Unjoni Ewropea. 80,000 MDRTB, ġiri 18 fil-mija tal-każijiet kollha fid-dinja. fil waqt eh, illi eh, hemm biss 5% tal-tibi eh, l-oħra illi hija prevalenti fl-Ewropa barra minn hekk għandna xejra alarmanti oħra illi hija rezistenza kbira fit tuberkolosi palissa edha ta' fetwa 350 ruħ dina hija XDRTB Iġifiri din eja rezistenti anka linja ta' trattament. Iġifiri għonek għedin nitkelmu dwar fejn il-trattament huwa kważi impossibli. Kultant insibu mod kif nitrattaw il-persuna kif, kif nejnu imma ħafna drabi din ma, ma, ma U din hija waħda mill-aktar affarijiet allarmanti, marta allarmanti li qed jaffettwa d-dinja. Tfisser li għandna bżonn mediċinali addizzjonali, ehm, ehm, il-waqfa fl-isptar għal aktar żmien twil. Barra minnek il-WHO eh, minħabba f'dan anzi WHO għati tipprova qed tippjana pjan konsolidat eh, li ħajwassal sal-2015 E, kien hemm anka laqa Pfizer Bajġan il-pjan għandu lan illi fil-2015 illi għamel diagnosi għall-inqas l-85% ta' e, dawn il-każijiet tal-MDRTB jina għattilkom tiġa illi aħna ma nix aċċess għal kull min ikun affettwat b'din il-marda. Iġifiri, aħna u li jirnexinna illi uh, ikonna diagnosi ta' 85% ta' min ikun affettwat u trattament ta' 75%. Jekk intom tindunaw bihom dawn il-kazijiet ħajjajnu għal-rizultati u ħajjiprevjenu milli ikonna 250.000 uh, pazjent iħor u eh, anka 13.000 kas eh, iħor eh, tal-tuberkulosi ex DRTB. Dan jiswa spejjeż kbar, eh, nkunu nistgħu nifrankaw 7 biljun eh, dollaru minajra eh, investiment però ta' 5 eh, biljun investiment ikonna telf eh, eh, ta' rizorsi ġifiri u importanti li għet jinvesti f'dan il-proġett f'dan il-programmu u ma ninsawx li nkunu għet ninsavaw il-ħajja ta' 120.000 ruħa ġifiri u għet ma jistaxa ti prezza għal-ħajja għal-valur għal-jati valur prezza għal-ħajja. Iġifiri, dinja xaħġa importanti ħafna u rridu nqissuha Il-WHO hija impenjata biex tipprovdi assistenza teknika lil pajjiżi biex bekk ikollhom l-implementazzjoni ta' dan il-pjan u dan għandu x'jaqsam ukoll ma' dimensjonijiet differenti bħal per riċerka pereżempju minħabba l bżonn mediċina ġdida l-ex eh, DRTB imma anka minħabba trattament u il-prevenzjoni. il prevenzjoni prevenzjoni fisser kontroll adekwat biex ma tinfirix il-marda. Kien hemm każijiet fl-Ewropa fejn, e, per eżempju, l-marda nfirxet fil-iskejjel ta' nurseries. Eh, eh, għanna stampa illi ma tantx isserħinna moħna fir rigward tal-finanzjar. Nafu li hemm uh, fond globali għal TB, għal AIDS u għal malaria li musa jilħaq però l-ħtiġijiet kollha tal-2011 u musa nilħu l-finanzi adekwati sal-2014, emnu qasta rizorsi, ġifiri, għalek l-Komissjoni għanda eh, bżon li tqisi tindirizza din il-kostjoni. Jekk ma jkonniex kontroll u trattament adekwata din il-marda jista' ikun hemm aktar eh, tipi rezistenzi fejn eh, konna rezistenza totali ta' TB u din tkun kostjoni eh, serja immensa x'kif ikun jista' jitratta l-persuni iġifieri. ċinu ma l-messagġi li aħna xtaqna nwassulkom, kollegi? l-għonet illi it-TB hija kustjoni mhux biss ta' pajjiżi li qegħdin jiżviluppaw jew ta' xi partijiet biss tal-Ewropa ma tal-pajizi kollha tal-Ewropa kemm fil-ponent u kemm fil-vant. U uh, din uh, edha isseħ minħabba l-immigrazzjoni uh, u anka minħabba ta' ċertu, minħabba ċertu kondizjonijiet soċjo-ekonomiċi. L-MDRTB hija teddida ewlenija li tista' tipperikola il-progress il-li sar fis-sekli li għaddew u anka il tiperikola l-possibilità ta' trattament tal-ġejni. Il-krizi ekonomika, dan huwa messaġġ ieħor, hija riskju illi, kuntest illi jista fil-fatt e, jibat lura il-progress li sar u jipperikola il-kontroll ta' dan il-mart. Ridu ninvestu il-rizorsi għat-trattament u l-kontroll tal-marda kemm fl-Unjoni Ewropea ma anka fil-pajizi e, ġirin u l-lin mill-Unjoni Ewropea. Grazzi ħafna l-Sur uh, Bertolini. Issa, il-kommissjoni. il kommissjoni edha hawnhekk? Għana il-direttur tal-Saħħa Pubblika Ġenerali. Sur President, membri tal-Kumitat, fitħejja għal-jum din dwar it-tibi nixtieq nirringrazzja lill parlament Kumitat Envi tal-organizzaw din il-laqa It-tibie kif smajna mill-kollega tagħna mill-WHO illum għada problema serja ta' saħħa fir reġun tal-Europa u b'mod globali, raġunijiet nafuhom. Hemm rata ta' suċċess ta' trattament li hija baxxa u hemm il-tibi li tirreżisti il-mediċini li qed tinfirex tibija insibuha f'komunitajiet dajfa u għanna u koll dawn l-sfidi gbar li huma li jinsabu fil-istati membri minħabba il-krizi. Il-Kommissjoni għanda inizjattivi finanzjarji li jindirizzaw it-tibi u t-tibi li terreżisti l-medicini li kopru riċerka per eżempju, sorveljanza il-prevenzjoni u il-kontroll u kooperazzjoni internazzjonali. Fil-qasam ta' riċerka, per eżempju, l-Unjoni Ewropea tappoġġa permezz tal-programm AFAS l-iżvilupp ta' trattamenti ġodda u għodu ta' diagnosi kontra it-TB allokajna aktar minn 125 miljun euro għal riċerka dwar it-TB f'dawn l-aħħar 10 snin dan jinkludi appoġġ għall-inizjattiva ta' tilqim kontra it-TB u koll kien hemm it-twaqif ta' sħubija privata u pubblika fl-2008. Il-sħubija tal-testijiet kliniċi tal-Unjoni Ewropea u l-investiduri privati investiet aktar minn 60 miljun euro f-testijiet kliniċi fuq mediċini kontra it-tibi u diagnosi fl-Afrika sab-Sahara f'konformità mal-pjan ta' azzjoni, pjan ta' fastazzjoni kontra TB, il-programm ta' saħħa tal-Unjoni Ewropea jiffinanza programmi li għandhom lan li jżidu l-abilità tal-Istati membri għal kontroll u prevenzjoni kontra TB. Dan kien fl-2007. Proġetti biex jittejbu testijiet għal gruppi marginalizzati, appoċ promozzjoni fost il-komunitajiet eh, zvantagġati, sorveljanza tal tibi fl-Ewropa u kol trawim ta' kuxjenza dwar it tibi fost il-popolazzjoni. Dawn l-isforzi tal-Unjoni Ewropea prevenzjoni u l-kontroll tat tibi ser jissaħħu permess ta' inizjattiva li saret mill-Kummissjoni f'Novembru tas-sena l-oħra biex jiġu indirizzati il-problemi marbuta mal-tibi li tirreżisti il-medicin, il-pjantazzjoni tal-2000 2015 sejjer jindirizza l-iżvilupp ta' antibiotiċi effettivi ġodda l-introduzzjoni ta' trattamenti ġodda u it-titjib ta' odot ta' dijanjozi. Dawn l-sforzi narawon fl-Unjoni Ewropea wkoll aħna napoġġaw il-pajjiżi biex jiġildu il-mart PATB. il kommissjoni allokat biljun euro biex tiġilet tiġi miġil dal-malarja u TB. F'xi stati membri tal-Unjoni Ewropea naraw illi hemm aktar minn 6% tal-lajnuna biex niġġieldu dawn il-mardi. Riċerka, prevenzjoni u l-kontroll u l-kooperazzjoni internazzjonali juru l-impen tal-Kummissjoni biex tiġġielet it-tibi b'mod komprensiv. Apparti dan l-azzjonijiet u importanti wkoll illi naraw x'inhuma il-fatturi ekonomiċi u soċjali u nimmobilizzaw l-istrumenti kollha li għandna disponibbli, per eżempju, is-saħħa edha dejjem tiġi rikonoxxuta bħala qas importanti għall-iżvilupp reġjonali, azzjoni bħal investiment u infrastruttura tas saħħa fil-kura tal-pazjent, aċċess għal kura tas saħħa minn gruppi soċjali vulnerabli, promozzjoni tas saħħa prevenzjoni tal-mart, l-edukazzjoni u t-taħriġ għal professjonisti tas saħħa dawn saru eleġibli għal fond ta' koezjoni reġjonali diġà mill-2007. Dan ma jindirizzax it-tibi per se imma jgħin is-sistemi eh, nazzjonali tal-kura tas-saħħa u jindirizza mart pattibi. Il-ġenerazzjoni ġdida ta' politika ta' koeżjoni u l-istrument marbut ma' dan joffri opportunità biex inżidu l-investimenti tas saħħa fl-Unjoni Ewropea. U dawn huma strateġiċi f'kuntest ta' kriżi ekonomika f'ħafna mill-istati membri u l-ħtiġijiet dejjem jikbru għar-riforma tal-kura tas-saħħa. Apparti dawn l-inizjattivi illi jiġġildu it-tibi hemm bżonn ta' inizjattivi li jolqtu ħafna setturi wkoll biex niġildu din il-marda. Aħna nisħu dwar l-importanza li naħdmu mill-qrib mal-partijiet interessati f'dawn l-aħħar snin aħna kellna lan il-intejbu is-sem ta' soċjetà ċivili fil-ġlida tagħna kontra it tibi u flimkien ma' WHO u l-ICDC l-Kummissjoni ta' ta' premji lill ngos biex iżidu il-viżibilità tal-kontributi tagħhom fil-ġlieda kontra it-TB. L-CDC bl-appoġġ tal-Kummissjoni organizzat fil 2010 konsultazzjoni pubblika dwar is-segwitu tal- pjan ta' azzjoni, il-pjan qafas ta' azzjoni kontra t-TB u fl-2011 permess tal-programm tal-Unjoni Ewropea dwar is-saħħa l-Kummissjoni nidiet programm proġett ġdid dwar it-TB biex tagħti aktar seta' lis soċjetà ċivili u l-awtoritajiet tas saħħa pubblika biex huma jindirizzaw il-gruppi vulnerabli fis-soċjetà illi għandhom it-TB. Edukazzjoni dwar it-TB hija importanti u hija waħda mill-oqsma ta' kooperazzjoni bejn l-Unjoni Ewropea u il-WHO li nibnu fuq din il-kooperazzjoni aħna nittamaw il-nżidu l-isforzi tagħna biex nġildu dawn il-frontieri, eh, biex nġildu din il-marda, marda illi ma tirrispettax il-frontieri ovvjament. Grazzi. Issa nixtieq ngħaddi l-kelma lid direttur tal-ICDC, onorevoli, is signora is-Sur Springer. Grazzi tassew tal-li stedintuni hawnhekk. Jiena nixtieq nagħtikom viżjoni bilanċata ħbarit tajba, ħbarit ħżiena, ma palis għad diffiċli li nsibu it tajbin hawnhekk. Aħna f'Ġunju kellna pjan illi niġġieldu kontra l-MDRTB fost l-oħrajn, imma mhuwiex faċli. Jekk naraw dawn l-aħħar ħames snin aħna ksibna tnaqqis żgħir fin-numru ta' każijiet ta' TBMDR. Dan inkiseb fi snin it-tajbin fi snin fejn kien hemm ħafna flejes disponibbli għas-saħħa pubblika. U għalhekk kienem minnix ottimista ħafna għas-snin li ġejjin snin ta' awserità kriżi ekonomika. Għaliex qed inkun daqshekk pessimista. Għaliex il-kriżi kontinu ekonomika fl-Ewropa tfisser żewġ affarijiet. L-ewwel net itnaqqis fil-baġit tal-saħħa u t-tieni net aktar persuni illi jispiċċaw foqra u dawn għandhom impatt fuq il-kapaċità tagħna illi nikkontrollaw it tibi kif għadu kemm jissemma. it tibi hija spiss imsejħa marda tal-faqar. Il-persuni ta' klassi medja u l-professjonisti ma tantx jieħdu it tibi Iżda din xorta waħda teżisti fl-Unjoni Ewropea minkejja dan. Is-sena l-oħra Kważi 74.000 każ ta' tibi ġew ġi rapportat fl-Unjoni Ewropea. Minn dawn 1500 kienu ta' tip MDR. Il-persuni fit-tibi fl-Ewropa huma l-foqra, dawk marginalizzati, refuġġati, dawk li għandhom il-vissu ta' droga, il-ħabsin, il-Roma, dawk li mandhom saqqa fuq rasom u il-persuni foqra li jgħixu fl-bliet. U dawn huma l-aktar gruppi vulnerabli għattibi fl-Unjoni Ewropea u hekk kif il-kriżi ekonomika edha tibqa' għaddejja aktar Ewropej ser jispiċċaw jaqgħu f'dawn il-gruppi vulnerabbli. In-nies ser isiru aktar foqra, mhux ser jikollum saqaf fuq rashom, qegħdin naraw aktar reati, aktar eh, abbuż ta' droga u abbuż mill-alkohol. Din mi storja ottimista. U għal darbohra il-popolazzjoni vulnerabbli qed tiżdied Iżda meta il-numru ta' Ewropej vulnerabli edin jizdiedu, il-rizorsi biex niġildu it-tibi edin jisiru diffiċli illi jinstabu, mux qed insibuhom daqshekk faċilment, għalhekk neħtieġu aktar rizorsi it-tibi hija diffiċli li jkun hemm diagnosi tagħha, huwa diffiċli tiġi kurata. Fis-sistema tas saħħa diffiċli tfisser illi teħtieġ ħafna rizorsi. Tafu x'inhuma s-sintomi klassiċi ta' tibi huwa deni u sola. U dawn is-sintomi huwa simili għal mar toħra. Tabib jista' jkun żgur illi pazjent għandu t-tibi dan jista' jkun żgur billi jordna ċertu testijiet huwa jrid jibgħat kampjun mill-pazjent l-aħjar laboratorju bl-aħjar tamir. U għalhekk id-dijanjożi tat-tibi biex ikun hemm id-diagnosi ta' Tibi hemm bżonn ta' ħafna riżorsi. X'inhuma s-sintomi ta' TB MDR? Mhumiex differenti minn dawk ta' TB normali. L-unika mod ta' kif wieħed eh, jagħmel diagnosi ta' din it-TB huwa li jagħmel testijiet addizzjonali. Id-diagnosi ta' tuberkolożi resistenti għal ħafna mediċini tirrikjedi ħafna abiltajiet u laboratorji speċjalizzati fl-Unjoni Ewropea. Aħna għamilna ħafna sforzi biex insibu metodi ta' kif nistaw nidentifikaw dan din it-tip ta' tibi. Iżda il personali f'dawn il-laboratorji jiġu mħalsa mill-istati membri. Jekk l-istati membri Jamlu tnaqqis fl-infrastruttura pal pereżempju laboratorji u l-personal aħna ma nistgħux nagħmlu dijanjozi ta' TB normali aħseb wara ta' TB MDR. U għalhekk il-pazjenti ser, ser ikun hemm dijanjosi tal-pazjenti li ser id-dum biex, biex tiġi hemm bżonn ta' sitt xhur biex wieħed jikkura it-TB normali u sentej jekk wieħed għandu it-TB MDR. Il-proċess huwa wieħed komplikat, hemm erba' antibiotiċi differenti għall-ewwel xarejn u żewġ antibiotiċi differenti għall-erba' xhur li jifdal. Il-trattament għall-MDR jinvolvi aktar mediċini. F'kull każ il-trattament ta' tibiri tiġi monitorjat mill-qrib mit-tobba jekk il-pazjenti ma jihdux il-pilloli tagħhom kif għandhom jihduhom it tibi tista' ssir reżistenti. U għalhekk kontroll tat-tibi normali jaħtieġ riżorsi għal laboratorji, mediċini biex jiġu kurati l-persuni li sofru mit tibi u istituti nazzjonali biex jagħmlu monitoraġġ ta' l-impatt ta' trattament. Huwa tajjeb illi wieħed jirrealizza illi jekk kollox jisir skont ir-regoli u jekk wieħed ikollu MDR 30% biss tal-pazjenti ser ifiequ permesta ta' dan it-trattament u dan huwa riżultat ħażin ħafna. Jiena m'nix fiduċjuż illi l-istati membri kollha ser jagħmlu disponibbli l-aħjar riżorsi biex tiġi ikkurata t-tibi U hawnhekk qed nitkellem dwar l-Unjoni Ewropea u mhux dwar xi pajjiżi oħra illi m'għandhomx daqshekk rizorsi. Il-membri parlamentari hawnhekk u fil-Parlamenti Nazzjonali jista' jkollhom ruol importanti biex jiżguraw illi l-kontroll tat-tibi jikseb il-priorità illi jistħoqlu u li CDC ser jenkom biex intom tamlu hekk. U tistaw sibu aktar informazzjoni fil-dokumenti tal-komitat ta'kom li si disi għalet kem kienem kazijiet li ġew rapportati f'kull stat membru tal-Unjoni Ewropea s-sena l-oħra tistaw tqablu l-inċidenza ta' TB ordinarja u dik li hija rezistenti għal ħafna mediċini fl-istati membri kollha. U tistaw taraw li hemm differenzi kbar. L-inċidenza hija n-numru ta' każijiet li huma rapportati għal kull mit-telf. U tistaw taraw l-istat ta' din l-epidemija f'kull pajjiż fl-Unjoni Ewropea hemm inċidenza aktar baxxa ta' tibbi ordinarja u tibbi MDR. Meta mqabla mal-ġirien tagħha, 21 stat membru huma konsidrati illi huma pajjiżi b'inċidenza baxxa. Jiġifieri rrapportaw anqas minn 20 każ għal kull 100,000 persuna. Jekk naraw ix-xejra ta' dawn l-aħħar ħames snin l-inċidenza ġenerali ta' tibbi ordinarja fl-Unjoni Ewropea tbaxxiet Iżda jekk naraw ix-xejra għal Tibi MDR f'dawn l-aħħar ħames snin, mhix daqshekk kolja iżda jekk inħarsu mill-qrib naraw illi l-XDR TB qed turi illi qed tiżdied u l-istampa f'dawk il-pajjiżi illi għandhom inċidenza baxxa mhix daqshekk sabiħa. Għalek l-istampa ġenerali ta' ħafna pajizi hija illi hija stampa tajba, imma mbagħad qegħdin naraw eh, każijiet, ħafna każijiet ta' tibif fl-ikbar bliet. Bliet bħal Londra, Pariġi, Copenhagen u Rotterdam li għandhom tliet darbiet eh, iktar mill-inċidenza nazzjonali ta' tibi. U din hija xi ħaġa illi mhix faċli li wieħed jiġġilida. Milan għanda ħames darbiet l-inċidenza medja tal-Italja u l-fattur komuni fl-bliet il-kbar għal darboħra huwa il-faqar. Fl-bliet il-kbar wieħed ikollu ktar persuni li m'għandhomx dar, aktar migranti li kunu għadhom kemm jazlu, jaslu u aktar deprivazzjoni soċjali nafu l-kas ta' New York. Ftit ta' snin ilu fi New York rajna illi jekk ma natux attenzjoni lil kontroll ta' tibi, aktar tard ser ikonna aktar każijiet ta' tibi. X'inhu huwa importanti? Huwa importanti illi naraw jekk ir-riżorsi għat-tibi jonqsu l-ewwel ħaġa illi wieħed ser jara huwa sinjal ottimista ħafna għaliex jekk ma jkollokx flejes biex tagħmel diagnosi ta' tibi, inti mhux ser tiskopri għat-tibi, mhux ser issib każijiet ta' tibi. Irridu natu l-attenzjoni tagħna li t tibi li jkun hemm diagnosi tagħha mbagħad il-dik li tiġi trattata. Jekk ma jkollokx il-flus, inti ser tara ir-riżultat ta' anqas riżorsi aktar tard. Ser nispiċċa billi nagħmlilkom stedina lilkom għada f'Londra u l-ġimgħa ġewwa Barcellona f'Rotterdam u Milan hemm l-avvenimenti dwar il-jum dinji ta' tibi, jiena ser inkun ġo l-avveniment ta' Rotterdam dawn ser jiffuka fuq il-kwistjoni ta' tibi urbana u li CDC qed torganizza dawn l-avvenimenti u tixti illi jintom tkunu involuti u tagħtu l-appoġġ morali tagħkom. Grazzi ta' sew onorevoli Springer għal prezentazzjoni tiegħek. Ta' kif inti tkellim dwar is-sitwazzjoni drammatika aħna irridu naġġixxu dwar din il-kwistjoni. Issa nixtieq ngħaddi l-kelma lil kollegi għanna l-Onorevoli Rosbach. Kjoġbok. Thank you, Chair. Grazie, President. Jina nishti nilqa il-rappresentanti mid-WHO, il kommissjoni u mill-ECDC. Jina sodisfatta ħafna li ħana għedin nitkelmu dwar din il-kwistjoni tassew serja għalija hija xi ħaġa tal-biża illi nara marda bħal tibi illi qed fetx għal darb'oħra u tiżdied u tista' tkun riskju potenzjali għal saħħa taċ-ċittadini Ewropej. Għalhekk jiena nixtieq nistaqsi ftit mistoqsijiet. Issa konna qegħdin naraw il-preżentazzjoni tagħkom hemm ħafna ċifri dwar il-spejjes Fu meda twila ta' żmien dwar it-tibi fl-Istati Uniti, ma jien nixtieq inkun naf kemm qed tiswa l-MDR tibi lill-Istati Membri. U kemm jistaw ikunu l-ispejjeż jekk aħna ma naġixxux u x'jista' jsir u x'diġà sar biex jiġi evitat il-firxa ta' tibi norma normali u dik MDR. Jekku possibli jiena nixtieq nisma dwar passi konkreti illi ttieħdu sissa. Apparti minn hekk, ICDC e tħoss li l-awtoritajiet tas-saħħa fl-istati membri huma impenjati hawnhekk dwar din il-kwistjoni fl-aħħar net. L-ICDC u l-istati membri qed tiġbru eżempji ta' l aħjar prassi minn pajjiżi oħra, minn organizzazzjonijiet oħra, pal WHO. Grazzi. Grazzi Anna Rosbach, l-Onorevoli McKevin, unbat l-Onorevoli Charles Mose. Grazzi ta' din l-opportunità li niddiskutu dan is-suġġett il-lum ftit ta' snin ilu mor fl-Ukrajina ma' NGO jisima Results li kienet qed tara l-inċidenza ta' tibi din il-parti tal-Europa tal-Vant kien xi ħames snin ilu. Kienet ħaġa xokkanti żorna il-ħabsijiet u l-isptarijiet. U t-tobba li tqajna magħhom hemmhekk għalunna illi l-waqa tal-Unjoni Sovjetika rajna mal waqgħa tal-Unjoni Sovjetika rajna l-waqa waqgħa tas sistema tas saħħa il-faqar żdied u l-aċċess għal mediċini naqas. Jiena mħasba ħafna għaliex aħna nafu illi fl-Unjoni Ewropea l-Kummissjoni u l-kellim WHO u Sur Sprenger nafu eh, kif semmew huma illi hemm tnaqqis fil-budgets tas-saħħa, hemm il-problemi fil-kura fil-sistema tas-saħħa tal-Greċja u gazzetti rapportaw dwar problemi fil-Portugal fejn persuni qed ikollhom iħallsu biex imorru għand it-tabib Hemm problemi marbuta mal-aċċess tal-mediċina wkoll din hija xi ħaġa rdu nkunu inkwetati dwarha u rridu naħsbu dwar dawn l-affarijiet meta nitkellmu dwar programmi ta' awsterità, irridu naraw għal xiex tista' twassalna l-awsterità. Anka meta naħsbu dwar programmi fiħdan eh, 27 stat membru tal-Unjoni Ewropea. Lil-WHO nistaqsijhom xi ħaġa manka l-Kummissjoni u l-CDC. Għaliex ma nistax nifhem kif qed taħdmu flimkien. L-affarijiet mhux ċari, qed nifhem minn neda pjan tazzjoni konsolidat is-sena l-oħra, inti semmejt dak ta' ħames snin ilu, imma impjantazzjoni ġdid. U għalhekk kif qed jaħdem dan il-pjantazzjoni? U xirrit mill-istati membri, rrit li l-Kommissjoni tati il-flus għalix ġewlajnen għalinna xamlet il-Kommissjoni. il kummissjoni il kommissjoni permezz tal-pjan ta' pjanijiet ta' riċerka, pjanijiet ta' azzjoni, imma dan il-programm kif qed jaqat l-affarijiet flimkien, jew inkella qed jaħdem fażijiet separati, f'kompartamenti separati. E, nata ċifra ta' 12 biljun dollari jew euro, jekk aħna ma nagħmlu xejn e, fl-Ewropa dwar dan is-suġġett. Il-Kummissjoni hija involuta f'dan il-pjan qed tiffinanzjah il-pjan kif jaħdmu l-affarijiet dawn il-fondi bilaterali. Mbagħad jekk ser ikonna pjantazzjoni, għandna bżonn ta' mekkaniżmu ta' koordinazzjoni iva jew le. U mhux ikonna dawn il-persuni li jqogħdu joħorġu pjanijiet differenti u jittamaw illi jingħataw il-finanzi. Kif qed jiġu finanzjat il-pjanijiet u x'tip ta' monitoraġġ hemm? Hemm pjan koerenti għar-Reġjun Ewropew? u hemm flejjes illi qegħdin jappoġġaw dan il-pjan. Grazzi tassew il-kellim limis, il-kellima limis l-Onorevoli Xalde Mose. Grazzi President, grazzi tal preżentazzjoni tagħkom illum. Fimna kif huma l-affarijiet, għandna sfida kbira qudiemna. U rridu lkoll nappellaw għal aktar azzjoni hawnhekk f'dan is-settur, għandi xi mistoqsijiet. Huwa diffiċli illi naraw unkunu nafu xirridu namlu aktar minn dak li qegħdin namlu llum. Nixtieq nistaqsil il-Kummissjoni għalhekk inti semmejt ħafna inizjattivi li diġa ittieħdu fuq livell Ewropew u riċerka ma anke inizjattivi differenti, inizjattivi oħra. Tista' tina xi tbassir għabbażi tal-inizjattivi li diġa ttieħdu, meta ser naraw xi tnaqqis sinifikanti fin-numru ta' persuni li jsofru mit-tibi u din ir-reżistenza? Dan nixtieq nistaqsi l-WHO u l-Dr. Springer. Kemm kemm nistgħu naraw eh, l-investiment hawnhekk illi ħalli il-frotti tiegħu sentej, tliet snin, għaxar snin, dinja mistoqsija importanti għal politiċi bħali. Grazzi tassew u grazzi tal-aħbarijiet illi tajtna illum. Sissi, kolik tannis. Issa għal sabiex nisimaw il-kollega Taneskiu. Mbagħad Judith Mekis. Grazzi ħafna issa l-pjantazzjoni ta' WHO huwa pubbliku hemm dan irtieġa urġenti li l-indirizzaw din il-problema tat-TB. Il-ġrida kontra l-malarja, l-AIDS u t-TB jgħat jipprovdi fondi għal dan tip ta' medicina u drogi fir rumanija Kif intom semmejt minħabba il dan il-fond kellu jara illi jissospendi fil-fatt il grant il-ġodda s-sena 2014 pajzi bħal Rumanija ħajħabtu ċomma nuqqas ta' fondi u il-possibilità li huma jġibdu kontra dawn eh, dan il-mart ħajkun medded. Mna nixtieq insaqsir il kummissjoni kif jistgħu jgħinu lil dawn il-pajjiżi illi ħajħabtu ċom ma' dawn il-problemi minħabba nuqqas ta' fondi u x'nu ma' l-possibilitajiet li nerġgħu nistabilixxu il-funding line ta' dawn il-programmi. Grazzi ħafna Sur President u grazzi ħafna wkoll tal- ta' dawn prezentazzjonijiet pjuttost allarmanti, jina pjuttost ixxukkjata li f'pajjiżi stess dan din hija problema li mhijiex problema minn sija, anzi problema pjuttost li qed terġa' tkun pjuttost attiva u aħna naraw ukoll li l-mard marbut eh, ma' dan il-problemi nistgħu naraw li l-industrija tal-farmaceutika mhijiex edha involuta daqshekk fir-riċerka u kif aħna nistgħu naraw li konna nofru inċentiv għall-industrija sabiex fil-fatt nofru flus fuq xi ħaġa li mhux ħajkun hemm profitt għall-investiment, għall-influs investiti. Aħna nafu li bħalissa hemm xi 15 kumpanija li qed jagħmlu riċerka fuq il-mikrobiotiċi u dan mhumiex ħafna jekk aħna nħarsu lejn il-livell internazzjonali. Ġifieri kif nistgħu inħeġġu iktar lill-industrija farmaceutika sabiex jiżviluppaw koll medicina ġdida għal dawn il-mart li huwa marbut mal-problema tal-faqar u aħna għandna statistika li miex korretta wkoll dwar dan il-mart u diffiċli li nqablu dawn iż-żewġ affarijiet minħabba li minnaħa aħna għandna kważi overdose ta' antibiotiċi u mbagħad f'pajjiżi oħrajn aħna għanna nuqqas tarida illi dawn l-antibiotiċi jinataw l-marda, ġifiri dwar preskrizzjoni u l-marda. Aħna għanna situazzjoni fejn nistaw nqablu verament situazzjoni differenti tal-mod ta' kif tittieħed ċertu mediċina f'pajjiż differenti x'huma t-tendenzi fil-pajjiż differenti. Grazzi ħafna Sinja Merkis u sa nixtieq illi insaqsir il-kom it nej minn jixtieq jirwieġeb l-ewwel iva, grazzi ħafna, jiena nixtieq nwieġeb xi ftit mill-mistoqsijiet. L-ewwel ned dwar l-ispejjeż tal-reżistenza tal-MDR tat-TB aħna qegħdin nagħmlu stima li dan tal l elf euro għal dawk in-nies li ħajkunu kollom jitru l-isptar għal tliet xhur da mhux dejjem ikun il-każ. Ħajkun hemm każijiet fejn il-pazjenti jridu jinżammu għal perjodu itwal ta' żmien minħabba li ma jkunx qed jirrispondu tajjeb għat trattament u għall mediċina u dan jista' iżid l-ispejjeż sa 200.000 persuna għal kull pazjent. Ġifiri dan huma spejjeż kbar u kif tilkom matul il-preżentazzjoni aħna stmajna li fuq livell ġenerali investiment ta' 5 biljuni għall implementazzjoni tal-pjantazzjoni fil-fatt ħajwassal għal ritorn għal profitt ta' 7 biljuni u uh, aħna qegħdin nistennew li ħajkun hemm spejjeż ta' 12 biljuni li dan ħajkun l eh, li għammottaw għal fatt li aħna ma minna xejn minħabba dawn l-ispejjeż. Issa dwar il-kollaborazzjoni ma' l-ECDC, Naħseb li Mark skola jitkellem daqsxejn iktar dwar dan, però nixtieq intikom eżempju tal-sistema ta' sorveljanza u kontroll li qed naħdmu fuqha flimkien mal- li si dissidan huwa mod effiċjenti ħafna ta' kif aħna nistgħu nużaw blaħjar mod l rizorsi tagħna u mod ta' kif aħna nistgħu mmexxu ħafna aħjar dan ix-xogħol. Issa dwar il-mistoqsija illi smajt ir-raġuni u relazzjoni bejn il-kollass ekonomiku u żida ta' situazzjoni fil-pajjiżi ex-sovjetiċi tista' tkun riflessa f'dan il graff li turikom bitċar illi kienem nuqqas eh, tal- tal-fatt li l-marda kienet qed toħroġ fin-nies dak iż-żmien, allura kien hemm kundizzjonijiet iktar favorevoli f'ċertu perjodi oħrajn għal tifrix ta' din marta ġifiri jina naqbel miegħek dwar it-ħassib li għandek dwar x'inhu huma l-konsegwenzi ta' miżuri pjuttost drastiċi li affettwaw is-sistema tal-kura tas-saħħa li xi kultant ma tmurx li lejn mill-effetti immedjati u kważi tinsa x'jistgħu jkunu l-ispejjeż ekonomiċi. U għal din raġuni xi kultant aħna ma nqisux l-ispejjeż fuq perjodu twal ta' żmien ta' dawn il-miżuri fit-tul, ma din raġuni din xi ħaġa li jridu nqisu sadwar il-pjantazzjoni aħna nafu li hemm ċertu elementi illi jistgħu jmorru f'dak li għandu xi qasam tekniċi ta' diagnosi molekulari, dawn huma tekniċi li kienu approvati mill-WHO li jippermettu li aħna nkunu nistgħu nindunaw bil-każijiet ħafna iktar malajr minn qabel u għal kull test aħna niċċarġaw 40 euro però eh, dan huwa ħlas tajjeb ħafna minħabba li fil-fatt aħna qegħdin niffaċilitaw id-detezzjoni u d-diagnosi ta' din il-marta u dinja t-tib, dan jirrappreżenta titjib kbir mis situazzjoni li kien qabel. Jena nistan li kom il-pjan iktar kmini minħabba li hemm fih ċertu dettalji speċifiċi u aħna qegħdin naħdmu wkoll f'dawn il-pajjiżi u anke li icdc ħalli naħna niskuraw li dawn huma implementati. Naturalment dan kollu għandu bżonn il-rizorsi u kif aħna smajna u kif għettu ħafna minnkom dan jista' jinbidel fuq level livell tal-fond globali u nafu li għanna problemi fuq dan minn bosta pajizi u jiena naħseb illi fil-fat dinja problema serja ħafna li xikultant inti tista' jkollok riżultati kbar ħafna u xikultant tħoss illi dawn huma riżultati li tista' tilħaqhom Xikultant ma jkollok xi riżorsi mbagħad terġa' tmur lura jisek, kol din raġuni dan huwa żvilupp negattiv ħafna li jista' jiġri f'dan il-kuntest u anka minħabba il-return, il-return u l-profit għal flus investiti ma naħsibx li dan ħajdum ħafna snin u ħafna żmien biex jidher minħabba li aħna kalkulajna li matul il-perjodu tas-sena ta' bejn is-sena 2011 u 2015 l-implementazzjoni tal-pjantazzjoni jista fil-fatt iwassal għal ritorn fuq l-investiment ta' 225 elf ta' diagnosi illi ta' tibi illi tkun jkun hemm id-diagnosi tagħha, Maħba li diffiċli illi aħna jkollna diagnosi jkollna ħafna trattamenti ta' suċċess, jkollna ħafna ħajjiet li nistgħu neħilsuhom milli jisfaw vittmi ta' din il-marda Ġifir dawn huma riżultati li nistgħu nikkwantifikaw li jistgħu jkunu marbuta wkoll mal-pjantazzjoni jekk dan ikun implementat minħabba li d-distribuzzjoni tutqassin fatwali mingħajr l-intervent huwa wkoll pjuttost ċar u naħseb illi hija xi ħaġa li nistgħu nfukaw fuqha wkoll jiena naħseb illi dak kien bażikament dak li xtaqt ngħid jiena grazzi. Grazzi ħafna l-dottor Bertolini u issa nixtieq li ngħaddi għal-reprezentant tal-Kummissjon biex biġu dawn mistoqsijiet. Iva grazzi ħafna dawn mistoqsijiet dwar l-ewwel punt ġifieri jekk l-istati membri u mhux qed jieħdu TB bis-serjetà, jien naħseb li huma għandhom l-obbligu jieħduha bis-serjetà minħabba li tb hija waħda mill-martiet minn mart li jittieħed li huma koperti mill leġislazzjoni aħna għandna leġislazzjoni eh, li ilha li dalet bis-seħ mill-1998 din mhix l-unika marda li hija koperta minħabba li aħna nafu li hemm ċertu reżistenza anke fil-mikrobi u it tnejn ta' dil il-ġimgħa aħna kellna laqa' billi stat membri biex niftemmu fuq id-definizzjonijiet għal din rezistenza mikrobiotika u għal din raġuni aħna għanna dan l-obbligu li fil-fatt tobbliga u torbot l-istati membri sabiex jinnotifikaw jekk ikun hemm xi tifrix tal-marda u li jistgħu jaffettwaw l-istati membri oħrajn dan huwa l-ewwel punt u t-tieni leġiżlazzjoni wkoll tobbliga l-istati membri sabiex niġbru u nqasmu lil l-istati membri bosta statistika ġifiri aħna għanna statistika fidejna għet nipruvaw intejbu din l-istatistika aħna u sejrin l-qoddim. tini punt dwar il-situazzjoni tal-fond globali aħna nafu li fil-fat il-Kommissjoni segwiet l analizi u aħna nafu li l-Fond Globali għandu jkollu biżżejjed riżorsi ħallibek aħna nippruvaw naqsu kemm jista' jkun riski riskju għal-ġejjini u dan huwa marbut ukoll mal-każijiet ta' frodi u aħna fil-fatt kif indirizzajna aħna indirizzajna il-rekomandazzjoni permezz tal-fond u l-Kommissjoni għanda l-impen illi fil-fat tirrispetta il-300 miljon li kienu allokati għal dan il-fond. Ġifiri, aħna nafu li għajsa jkun hemm xi ftit nuqqasijiet u dak li għandu xieqsam sistema tal kontrol pero ħana nishtiq nrispettaw l-impen li ħadna, issa jina nishtiq nejt li dak li għandu xieqsam dak li ntqal mir-Romanija dwar politika ta' koezjoni fil-qasam tas-saħħa bejn il-periodu tas-sena 2007-2013 aħna għandna total ta' 147 miljun euro disponibbli kif qedtilkom fil-bidu tal-intervent dan il-flus huma disponibbli wkoll għat-tisjih tas-servizz tas tal-servizzi tas saħħa pubblika li jistgħu jgħinu sabiex inkomplu niġġieldu kontra mart fat tuberkolożi. Il-Kummissjoni iffirmat eh, ftejjem ukoll ma' WHO li aħna nsemmuha fil-fat nsejħu la deklarazzjoni ta' Moska minħabba li aħna d-diffirmajnija mek t-istabili ċertu roadmaps f'numru ta' oqsma u aħna għanna laqa annwali ma' WHO fil-fat sabiex aħna nkun nistgħu nistabilixxu l-għanijiet u għadir raġuni aħna nistgħu naraw illi irbatna l-attivitajiet tal-Kummissjoni ma tal-ECDC kif ukoll ma' WHO Ewropa. Ħaġoħra li semmit kienet li jinġabru l-istatistiki kollha flimkien għal reġun tal-Ewropa bejn l-CDC u WHO ħallibek għan nivitaw li kunem eh, xol doppju u illi ikonna pool wahda ta' statistika bekk nkun nistgħu qablu aħjar situazzjonijiet. Inti saqsejt fuq il-qafas ta' dan kollu li fil-fatt mhuwiex marbut mal-pjantazzjoni, però naturalment il-programmi rilevanti jistgħu jintużaw sabiex nappoġġaw attivitajiet speċifiċi, pereżempju jiena semmejt numru ta' proġetti illi semmew mill-programm ta' riċerka ġifieri dan huwa l-mekkaniżmu. Jekk aħna jkollna dan, aħna nistgħu immissu wkoll u naffettwaw influenzaw programmi oħrajn. L-istess ħaġa nistgħu ngħidura u koll għal l-EMR, l-Antimicrobial Resistance, anka għawek aħna nistaw nużaw programmi oħrajn jekk huwa meħtieġ aħna bħala għad niżviluppaw naħdmu fuq l-inizjattiva eh, fuq l-antibiotiċi l-ġodda qed naħdmu mal-industrija tal-farmaceutiċi bħalissa nittamaw li dan ħajkun appoġġat mill-IMI mill-programm IMI u mill-programm ta' riċerka ġifiri dawn huma Eh, dokumenti strateġiċi li permezz taħħom qed nippruvaw nistabilixxu ħalli naraw ma l-għanijiet prinċipali ma l x'injalazzjoni rridu nieħdu. Grazzi ħafna. Issa ninsimgħu lis-Sur Sprenger fissa. Jisi jisi. Grazzi ħafna l-ewwel Iva, jiena zord bosta pajjiżi pal Litwanja u Rumanija, jiena għadni mħasseb ħafna. U dak li huwa importanti ħafna fil-ġida kontra t-tibi huwa li għandek bżonn li jkollok din il-katina, katina li appoġġata minn sistema tal-saħħa pubblika li taħdem tajjeb. Ġifiri illi tkun tista' ehm, tidentifika l-każ tagħmel diagnosi u toffri trattament. Fil-Litwanja 20% tal-każijiet ta' tuberkulozi huma MDR ġifieri huma każijiet li huma involuti spejjeż kbar fihom, ġifieri jiena biss għandi idea tal-każijiet kollha f'dan il-pajjiż, però jiena wkoll żort il-pajjiż tar rumanija U anka għawek il-problema hija jekk għandhomx biżjed fondi sabiex iħallsu għal-mediċina li għandha tingħata l tfal biex nkunu sinċiri u ċari, iżda din hija mistoqsija illi hija importanti, hija verament ċokkanti li qed naraw li dawn l-affarijiet din jiġru fostna u apparti l-miżuri kollha ta' austerità jiena nittama li l-pajjiżi xorta waħda jistgħu jħallsu għal drogi li huma verament importanti jina m'iniex politiku, però jiena naħseb li din hija ħaġa importanti li għandha tħasseb li politiċi. jina nixtieq li ngħaddim mistoqsija ta' Sinjura Merkes jiba huwa importanti ħafna li konna mod standard ta' kif aħna nistgħu li konna esperimenti u testjar dwar reżistenza aħna smajna dwar eh, l-Indja fejn kien hemm totali għat U jekk aħna qegħdin naraw li kien hemm pereżempju sitt eh, mediċini differenti u ma jkunux qed jaħdmu inti jkollok sitwazzjoni ta' reżistenza totali. Għadra raġuni aħna appellajna li konna testijiet standard u mux nipruvaw inferxu stejjer law l-lim. Aħna nipruvaw noħorġu metodi um, komparabli Nasib dan aħna diġa għanna dan fl-Ewropa u naħsbu illi għanna situazzjoni fejn importanti il tu attenzjoni partikolari. Aħna kontentu u bil-blueprint tal-izvilup aħna nafu li bħalissa hemm xi tip ta' tilqim kontra t-TB, kontra tuberkulożi li mhux daqshekk effettiv. Nista' ngħidu da iva mela le. Iva, hemm ħafna flus infestiti f'dan il-programm sabiex aħna niżviluppaw tilqim iktar effettiv kontra il-marda tat-tuberkulożi nittamaw il noħorġu til-qim effettiv iktar effettiv ħames snin oħra jew għaxar snin oħra. Grazzi ħafna Sur Springer, grazzi ħafna tal-parteċipazzjoni ta'kom, li tal-intom, grazzi l reprezentant tal kummissjoni tal-ICDC u tal-WHO, sa' nixtieq il nadwa l blaħħar punt fuq l-agenda tagħna. Ħan nistennew 10 sekondi ħalli jinbidel il-panel. Thank you very much. Good. Okay. So, kommen wir zum letzten Tagesordnungspunkt für heute. Mela nistgħu naslu għall-aħħar punt tagħna fuq l-aġenda dwar il-ħarsien tal-animali matul it-trasportu aħna sa niddiskutu il-pożizzjoni tal-Kumitat Agri u aħna għandna ir-rapporter is-Sinjura Leotard li hija rappreżentanta ta' dan il-Kumitat għal dan rapport. Lang maken, want we hebben al denk ik Grazie ħafna. Jina mish għan nitkellem fit-tul, pero kienet ġurnata twila ħafna l-għura għan niprofa ma nitkellimx bis fit-tul minħabba li l-opinjoni tiegħi mhijiex twila aktar minn paġna, ġifiri ma nasibx li għandi ndum wis. Nittama illi iħdu gost bil-fatt li jiena ma do ma tawwalx iż u jekk tixtiequ illi jiena ntejjeb l-approċċ tiegħi jekk iġobkom batuli s-suġġerimenti tagħkom, però jiena naħseb illi huwa biżżejjed li aħna mill-naħa tal-Kumitat Ambjentali nibatulhom dan il-messaġġ. Aħna fil-fatt irridu illi konna t-tip mill-iktar fis possibbli u jiena dak huwa dak li qed nipprova nilħaq jekk intom tixtiequ li tresqu emendi għal din l-opinjoni, jekk iġobkom ibatu l-emendi tagħkom hemm ħafna affarijiet li huma żin anke fil-qasam ta' trasport, il-trasport l-annimali tkunu trasportati ikollhom wisq sana fil-komportament fejn jkunu trasportati xi kultant il-veloċità ta' trasport kollha aktar priorità meta qabla mal-kwalità tal-ambjent illi fiħet nkunu trasportati dawn l-annimali hemm ħafna kritika li nistgħu noħorġu min-naħa tal- mill-perspettiva tal-benestri tal-annimali l-ewwel net l-ewwel ħaġa nistgħu nqisu hija il-fatt li aħna irridu naraw li dan l animal irridu kun mm, irridu kun hemm restrizzjoni fuq l-ammont ta' sigħat li l animal ikun jista' jiġi trasportat fih jekk aħna fil-fatt nħarsu li pubbliku nafu li kien hemm ħafna firem milli nġabru minn ħata ċittadini li jixtiequ li jkun hemm dawn restrizzjonijiet u kien hemm ukoll risoluzzjoni minn ħata l-Parlament Ewropew. Ġifir dan kellu jkun inkluż ukoll fl-isqarija tagħna jiena inkludejt numru ta' punti oħrajn li jgħidu illi l-annimali illi għandhom ikunu implement l-annimali illi għandhom ikunu trasportati għal minimu ta' sijat ikun hemm iktar kooperazzjoni bejn l-istati membri, ikun hemm spezzjonijiet aħjar, ħalli bekk ikonna kontribuzzjoni tajba wkoll għal benessri tal-annimali u naħseb li tekniċi aħjar ikun tajjeb ukoll u jiena naħseb illi fil-fatt kontrolli aħer ta' temperatura wkoll jistgħu jkollhom rwol pożittiv. Però naturalment aħna ma nistgħux ninterpretaw ambjent aħjar bħala skuża għal ġustifikazzjoni ta' sigħat itwal jew distanzi itwal, ġifieri aħna rridu noqogħdu attenti kif ħan niformulaw il-klim tagħna naħseb ukoll il-proċess għandu jkun aħjar il-trasport tal-annimali mejtin meta mqabel ma l-annimali ħajjin jista' jnaqqas l-emissjoni ta' CO2 kien hemm bosta studji xjentifiċi li saru fost l-oħrajn anke mill-lefsa naħseb li daw kienu rapporti li kienu jorati minn regolamenti li għanna bħalissa rridu naraw li il-rapporti kollha li għanna xjentifiċi rridu jkunu inklużi wkoll f'dan regolament. Per eżempju, għanna tkellimna wkoll fuq eh, dak li japplika l-forzi ġviri dan jista' japplika wkoll għall animali oħrajn, jista' japplika wkoll f'ħafna affarijiet. U jina nishtiq nejċi ħaġa oħra l-Kummissjoni sabiex tressa proposta sabiex tibdel ir regolament tas-sena 2005 naraw illi dan regolament jinbidel mill-iktar fis possibbli aħna ma nixtiequx li konna ndew minn żejjed minħabba l-valwazzjoni tal-impatt żejjed aħna hemm bżonn li nieħdu azzjoni u ntejbu ir-regolament. Grazie ħafna. Dan jansen imessissa. Grazie ħafna, President, nirringrazzja l-rapporter għax inħoss li huwa rapport li huwa importanti ħafna u naqbel ma' kull man tqal fih għandi xi ftit suġġerimenti ta' kif nistgħu ntejbuh xi naqra oħra, imma jiena kuntenta wkoll illi inkludejt ukoll suġġeriment biex innaqsu il-żmien tal-ivvjaġġar Fil-fatjena kont bdej din il-kampanja fuq l-internet li fija aktar minn miljon firma. Jiena żgur ma konx nista' naħdem waħdi u kelli għajnuna minn ħafna kollegi e, u anka minn organizzazzjonijiet differenti tal-annimali li tiġbor miljon firma anka fuq l-internet mhix ħaġa faċli. Hija diffiċli u tista' seħħ biss jekk veru ikun hemm appoġġ massiv għal din il-ħaġa. U r-riżultat tal-petizzjoni huwa fil-fatt sinjal illi il-popolazzjoni Ewropea trid bidla f'din il-kustjoni. Jidher ukoll li għandna maġġoranza fil-parlament għal din dekorazzjoni bil-miktub kollox jidher li huwa tajjeb naħseb li għandha raġuni rapporter meta semmit illi mawx biss kustjoni tal-benessri tal-annimali ma qed nitkellmu wkoll dwar il-firxa tal-mart. Il-veterinari għaluli illi kieku ma kienx ma kienx hemm trasport tal-annimali ħajjin trans konfinali it-teddita tal-mart li jimxi minn pajis l fl-Europa kienet tkun inesistenti. Iġifiri, e, eh, din hija kwistjoni importanti anka fis sigurta tal-ikel, ma nafx semmejtu wix di e, eh, semmejti xi rapporter meta l-annimali ġu trasportati dawn ikollhom ħafna stress u dan iwassal għal eh, dannu fil-kwalità tal-laħam. Ġifiri anka fi rigward tal-sigurta u l-kwalità tal-ikel, din hija eh, kustjoni illi eh, hija influenza ta' bit-trasport u mbagħad għandna l kustjoni tal-emissjonijiet ta' CO2 mill-2005 sa' issa, in-numru ta' majjali ġew trasporti b'mod trasconfinali żdied fil-mija. splużjoni fil fatt fit trasport daw l-annimali. Mela, għanna argumenti tajbin hawnhekk eh, jappoġġaw il-kastana. Jekk inħarsu lejn il-mod ta' kif eh, aġixxiet f'dawn l-aħħar seba' snin il-Kommissjoni mm, din kienet xi ħaġa eh, veru ta' ħasra. Fl-aħħar leġislazzjoni li saret, naf il-Kummissarju qal li hawn ħafna li mhumiex sodisfatti bil-leġislazzjoni, imma kienu qed ukoll titpoġġa leġislazzjoni ġdida. Dan kien seba' snin ilu. Issa, mbagħad dan ġi mibdul minn eh, l-komissarju Vasilju li u wedet li tagħmel il-proposta. Eh, Iġifiri kellna żewġ kummissarji li wedu li ħajamlu ħaġa dwar din il-proposta mamlu xej, iġifiri din hija mm, xi ħaġa veru mm, ta' li tħamrinna biex issa għadda ħafna żmien inna nargumentaw il-kastana u ma naħsib li kien konna il-maġġoranza għal tmin sigħat jidher li sa għandna tmin sigħat uh, limitu ejja namlu pressjoni fuq il-Kummissjoni. Grazzi ħafna. samra għalde, issa. Grazie ħafna. Um, jina naqbel ma dak li għal il-kollega il-rapport tal-Komissjoni fuq l-impatt tal-regolament uh, Eh, dwar il-ħarsin tal-annimali fit trasport għandu x'noqasijiet l-ewwel net nixtieq ngħid li tal-rapport tal-Kummissjoni huwa bażat fuq data ta' monitora xi mhumiex biżejjed, mhumiex biżejjed biex wieħed jagħmel analisi ċara ta' din il-problema. Pereżempju hemm nuqqas ta' data li għandhom x'jaqsmu ma' trasport tal-maja ah, tal-tjur per eżempju u anka tal-fnik l-istess ah, rapport tal-Komissjoni juri li hemm problemi serji fit trasport eh, fuq il-benesseri tal-animali l-efsa eh, titfa dawl fuq il fat li dan mhumiex konformi ma eh, l-fatti xjentifiċi u dan fi rigward ta' trasport ta' zwimel u kemm jiddawmu Mbagħad fi rigward ta' tjur uh, affarijiet uh, marbuta mad-daqs tal-gaġġa u il-fnik fi rigward ta' żmien tat-tul ta' ħin. Il-Kummissjoni ma tix modifika il-regolament imma qed tgħid illi wieħed għandu iż il Eh, miżuri aktar stretti f'dan ir-rigward u hawnhekk toħroġ il-problema toħroġ il-problema tal-kontroll fir-rigward tal-kontroll. L-EFSA fil-fatt eh, f'dan aħar għal qal eh, li hemm ħafna regolaritajiet fl-istati membri partikolari, speċjalment fuq ir-reġistru ta' dawn il-vjaġġi, anka il-trasport li qed jintuża u anka l-monitoraġġ mill-veterinarji fl-istati membri. Għalhekk, is-soluzzjoni għal dawn il-problemi kollha tista' jessir permezz ta' eh, żmien limitat fejn jista' jiġu trasportati dawn l-annimali ġifiri mhux għal ħin twil. Eh, Fil-15 Marzu kien hemm anka eh, bil-miktub din il-konsiderazzjoni kien hemm anka l-fire miġburin permezz tal-attività tal-kollega Jorgensen Mbagħad hemm il-tejbil illi uh, titkellem uh, dwar il-tul ta' ħin fit trasport hemm 32% li qed jaqbżu l-limitu ta' ħin. Dan ifisser ukoll li nistgħu nifrankaw eh, il-flus ekonomikament għax il-rapport tal-Kummissjoni f'din eh, il-tabella numru 5 tikkalkula l-ispejjeż għal kull vettura illi jitilaw għal xi 800 euro. Ġifiri, inqas ma jkun twil trasport iktar ħajjiġi ifrankat il-flus. Anqas vetturi fit-triq ikun hemm aktar kontrolli immedjati u aktar faċli. Jiena veġetarjan, imma e, tmin sigħat jagħtuna l-vantaġġ kif għal kollega ta' qabli. U aktar garanziji li l-kwalità tal-ikel se tkun aħjar. Kwalità ta' ikel li ġej mill-prodotti tal-animali. L-uffiċċju tal-ikel u veterinarju għandu biss ħames eh, spetturi li jridu jaraw konformità eh, ma dan ir-regolament f'27 pajjiż differenti dan juri illi u importanti illi jkollna dan il-limitu fil-ħin ta' trasport. Dan ħajjejn anka fil-kontrolli li jisiru aktar effiċenti. Il-Kummissjoni għalhekk titqis eh, din dan ir-rapport, titqis id-data xjentifika u tirrispetta x-xewqa tal-Parlamentu taċ-ċittadini Ewropej u tbiddel ir-regolament biex bekk il-limitu jkun ta' mhux aktar minn tmien sigħata. Grazzi ħafna. Judy Kerlings. Grazzi, President. Ah, Għadin uh, grupp zaħir palissa kolħat uh, uh, انت eh, قال ħafna من اللي ngħid minn من كلمة قبل لو انت qed nixtieq ringrazzja rapporter illi preżentana mm, prezentatna b'lezzjoni ta' kif għana niprezentaw rapporti osra, misanka ta' seminars dwar, دان eh, dan. سنتكلم se nitkellem ليش tul مشي زوج xi żewġ punti però. L-ewwel net fir-rigward żwiemel Eh, li huma fil-faċċa ħaġa illi eh, jiena nħobb ħafna huwa passatemp tiegħi. Anna eh, nuru kemm huwa importanti Anna għanna niddiskutu sostenibilità ta' trasport l annimali li jkunu serin għal-qatla. Ġifiri disponibilità ta' dawn il-bicċeriji, il- regoli li eh, rridu nikkonformaw magħhom għal-inqas għal eh, xi eh, għal dak li qed nirrappreżenta jiena għandna wkoll biċċeriji mobli li mhumiex jiffunzjonaw tajjeb u għalhekk l-annimali qed ikollhom ġi trasportati fuq il-baħar. Aħna stess qed noħolqu dawn il-problemi, jiġifieri irrid nixtieq nara Eh, li kunem aktar pisa għal da fil-rapport. Issa dwar kampanja ta' tmin sijat jina għal dal-barra nixtieq nifra il-den semija din nixtieq eh, però jiena li jitnizzer eh, fil-rekord il-ringrazzament tiegħi. Illi meta wieħed jitlob l-appoġġ mill-ċittadini u anka mill-trasportaturi ovvjament eh, dawn jikkonformaw ma l-miżuri, però ehm, ma sarx biż eh, kien ikonna risposta aħjar għal din il-kampanja kieku ma kienx inkun hemm kollegi illi kellhom l-attitudni illi uraw. Forsi kieku ma żammejniex eżattament ma tminsijat. Eh, il-kampanja kienet waħda tajba ħafna però nifraħlu lill-kollega. Jiena nixxieq li din niddiskutu eh, ħerqana ħafna niddiskutu għaw li nagħmlu pressjoni fuq il-Kommissjoni. L-aħħar kalima. L-onorevo Pillar. Grazie ħafna President. L-ewwel qed nixtieq nifra l-Onorevoli Liotard tal-rapport ehm, tagħha li huwa tant konċis u tant ċar. Jekk nistaqsu iċ-ċittadini jekk ridux itejbu il-benessir tal-annimali, risposta ħadd tkun iva. Meta il-vettura tkun aħjar u t-temperatura tkun aħjar, il-livell u l-umdità tkun aħjar, il-benesseri tkun aħjar, kem tal-bnedmin u kem kem tal-animali kif ukoll tal-bnedmin, iktar ma jkun qasir il-vjaġġ, iktar kom disa jkunu l-annimali. Staqsi lil min trit, li vjaġġa eh, fuq eh, xi ajruplan bla spazju għal saqaj u malar jgħidlek kif ħassu. Din hija xi ħaġa loġika ovvjament u żguri li għandna ntejbu l-affarijiet. Però jiena da suġġett nixtieq nara f'kuntest fl-Ewropa. Għanna leġiżlazzjoni li hija stretta immens, l-aktar stretta fid-dinja naħseb. uh, L-ispejjeż għat trasportaturi minn l-imdid żdid b'20% minn meta daħlet fis din eh, il-leġiżlazzjoni issa l-efsa eh, qed tgħid illi kondizzjonijiet ta' trasport huwa fattur importanti ħafna ehm, aktar mit-tul ta' trasport ħlifa l-żwiemel. Il-Kummissjoni ma tixtiex illi tbiddel ir-regolament il u anka tkellimna fil-rigward tal-telf tal-kompetittività minħabba kompetizzjoni minn pajjiżi terzi jekk nitkellmu dwar il-benesseri u it-tul ta' eh, ħin fit trasport irridu naraw li man-nimali sejrin għal biċċerija u dawk li mhumiex dawk li eh, ikunu sejrin fi vjaġġ lejn postijiet eh, fejn ħajkomplu jitrabbaw Irridu namlu u koll ispezzjoni eh, eh, fuq l-animali illi qed jiġu trasportati fi dan l-Unjoni Ewropea u l-oħra li ġejjin minn eh, pajjiżi terzi jew serin lej pajjiżi terzi. nissa irridu noqdu attenti wkoll li e, ma nispiċċawx bl-importazzjoni ta' annimali e, minn pajjiżi li ma jkunux qed ikkonformaw mal-reġiżlazzjoni u l-miżuri li jittieħdu fil-Unjoni Ewropea. Grazzi ħafna. Forsi l-Kommissjoni tista' titkellem issa u tgħidilna għalfejn huma mhux qed iżommu il-wedit illi għamlu qabel. Grazzi, President. M'għandix aħbarijiet tajbin. Għaliex tafu x'approċċ għandha l-Kummissjoni. Il-Kummissjoni tħoss illi mhux il-każ li niftħu dibattitu hawnhekk dwar ir-regolament fir-rigward ta' trasport tal-annimali. Dwar it-tmin sigħat Din hija kwistjoni illi ila preżenti ila naħdem illi naħdem għal 12 sena fiħdan il-Kummissjoni u dejjem smaj dwarha din. Kif intqal fl-aħħar intervent m'hemmx bażi xjentifika dwar dawn it tmensijat L-aħħar intervent illi sar u aktar korrett meta mqabbel ma dak li jgħidu l-esperti għaliex mhux kemm idumu, mhux kemm idum il-vjaġġ, imma il-kundizzjonijiet li fih isir dan il-vjaġġ. Dawn għandhom l-iktar effett fuq l-annimali. U għalhekk jekk irdu nżommu ma dawn il-kundizzjonijiet xjentifiċi irdu naraw il-benessi tal-annimali mill-punt di vista globali u mhux minn profil wieħed biss Multiple, hein, c'est pas seulement euh, les, la durée de transport, il y a bien sûr l'espace, il y a les Għalek irdu nizguraw li jkunem bosta kondizjonijiet, id-dewmen, l-spazju, it-tip ta' vetturi, illi fihom jiġu trasportati l-annimali u dan kollu jwassar għal benessri ġenerali tal-annimali. Sfir mhux biss kemm idum il-vjaġġ il-vjaġġ huwa importanti għaliex aktar ma jdum il-vjaġġ, aktar il kondizjoni ta' trasport ikunu kritiċi. Il-fatturi koll ovvjament għandhom effett fuq il-trasport. Hemm differenza bejn il-kondizzjonijiet tekniċi li jaqblu, li jaqbżu it u dawk li huma inqas minn tmin Il-benessri xorta waħda huwa naraw minn min ġestjoni globali ta' dawn il-parametri. Imbagħad hemm it-taħriġ tas sewwieqa dan huwa element importanti wkoll daqs elementi tekniċi kollha għaliex is-sewwieq illi jkun f'kundizzjonijiet illi jinbidlu u jrid jagħmel ġestjoni ta' dawn il-kundizzjonijiet matul it-trasport kollu irridu nqisuhom aħna naħsbu illi u importanti li natu priorità lil dawn l-azzjonijiet. Hemm ħames jew sitt ispetturi. Iżda hawnhekk hawn nuqqas taftejjin dwar dan il-punt ħames jew sitt ispetturi biex jivverifikaw it-trasporti kollha fl-Ewropa tkun ħaġa ridikola. L-entità trid tagħmel reviżjoni tal-sistema tagħha fil-pajjiżi membri. Imbagħad nagħmlu verifika globali biex naraw jekk l-implementazzjoni tal-miżuri għat-tarif għall-iżvilupp tal-istrumenti u mhix biżejjed u għalhekk il-kontroll il kontroll irridu natu lill-Istati membri. Huwa fidej l-Istati membri, mhux fidejn il-Kummissjoni. Il-kompitu tagħna wieħed oġġettiv huwa illi naraw li jkun hemm l-istrumenti kollha disponibbli mhux biss dawk vinkolanti bħal l-ispezzjonijiet u l-proċeduri ta' ksur. Imma aħna ser nużaw il-pjattaformi ta' diskussjoni kollha biex niżguraw li jkun hemm tiġijiet tekniċi aħjar, Arfin aħjar tal-ħtiġijiet tekniċi, tal-prassi. Din hija linja ġenerali ta' interpretazzjoni li aħna irdu niżguraw fejn meta niltaqgħu ma' problemi ta' interpretazzjoni dan l-aħħar ippubblikajna strateġija dwar benestri tal-annimali illi fija nitkellmu dwar din il-filosofija dwar l-iżvilupp ta' sistema ta' appoġġ hemm viżjoni aktar globali l-operatur isir responsabli f'dan il-każ. Irrid jagħmel ġestjoni aħjar tas-sitwazzjoni. U dan għandu jagħmlu blajnuna ta' tekniki ġodda, approċ fuq medda twila ta' żmien li mhux serjati l-frotti jew mal-ewwel. Aħna nisħu illi dan din il-proċedura tkun aktar produċenti, produċenti fi ta' l-anijiet li aħna rridu nilħu. Grazzi Issa, naddi l-kelma li rapporter għal darbohra. Grazzi, nishtiq nirringrazzja l-kollegi tiegħi għal-kontributi tagħhom jina smajt għax kellhom xi jgħidu. Jiena sabħer għana li nirċivi l-emendi proposti ta'kom dwar dan il-punti li semmejtu intom. Iżwim fost l-oħrajn. Il-qosor l-Komissjoni, l-rappresentant tal-Komissjoni. Jiena mhux ser noqgħod nitkellem fit-tul. Għaliex din il-ħaġa titkellem wahida, naħseb illi qed tindunaw. Illi ilna ngħixu b'dan ir-regolament antik issa l-aktar minn seba snin huwa skadu dan ir-regolament u wasal iż-żmien illi nieħdu azzjoni fir-rigward ta' trasport f'ħafna għal ħafna miċ-ċittadini it-trasport huwa wis. Huwa wis ukoll fajnejn iċ fajnejn ir-rappreżentanti ta' din il-Kamra u għalhekk qed tirċievu sinjal dirett kemm miċ-ċittadini kif ukoll minna il-membri parlamentari. Hemm bżonn ta' azzjoni biex jitnaqsu il-sija ta' trasport u kol biex jiġi revedut regolament il issa huwa skadut. Maħniex nagħtu attenzjoni għall-evidenza xjentifika imtejba li issa hija disponibbli dwar il-kwistjonijiet ta' benessri. U naħseb li din hija xi ħaġa ħażina. L-Aġenzija tagħna lefsa kitbet rapport sħiħ dwar dan. Din għandha tkun evidenza adegwata biex intom tindunaw illi għandkom son tirrevedu dan ir-regolament u għandkom tagħmluh darba l-dejjem. xi ħaġa kważi skandaluża li kom tgħidu hekk illum, skużawni ma' hekk inħoss. Well, I very much agree with. Sur Jensen, jena naqbel ma dak li għada kem tejt rapporter jena nishtiq nżid illi uħut mill-problemi li għanna bl-implementazzjoni jistaw jisolvew jekk nisimplifikaw aktar il-leġizlazzjoni huwa diffiċli nikkontrollaw, huwa diffiċli wkoll illi l-burdnara trasportaturi jżommu mal-regolamenti mar regolamenti tal lum minħabba illi hemm ħafna regoli ta' kif wieħed għandu iniżel l-annimali mill-karozza kemm mill-vetturi kemm irid jistenna sakemm jarġa' itallaħħom jekk il-vjaġġ jitqassar ikun aktar faċli wieħed jagħmel il-kontrolli u jimplementa. Mhux se noqgħod nidħol fl-argumenti tekniċi kollha illi resqet il-Kummissjoni anke jekk jiena naħseb li nista' nirrebattihom kif għadha kemm tagħmel ir-rapporter. Jien nista' nirribatti kważi kull argument li nisimgħu l-Kummissjoni tgħid li m'hemmx evidenza xjentifika illi l-vjaġġ il-vjaġġ eh, wat wilwis m'hemmx evidenza. Jiena ma tkellimx jina ma kull min tkellim, ħat għalli illi din hija problema. Iżda se nagħmel mistoqsija lill-Kummissjoni. Żewġ kummissjoni stqarrew. Żewġ kummissarji qalu u jina lest illi insib transcripts ukoll forsi anka għandna il-video ta' dawn il-kummissarji jgħidu illi huma rridu reviżjoni tal leġizlazzjoni Il-mistoqsija tiegħi l kummissjoni għalhekk hija x'inbidel. X'inbidel għaliex issa f'daqqa waħda ħabta u sabta qed taħsbu illi m'hemm bżonn ta' reviżjoni. Grazzi ħafna bekk aħna temmejna diskussjoni. Kolli ngħid li kienet preżentazzjoni pjuttost interessanti tal-Kummissjoni u sissa jkolli ngħid li ma tkellimx jew ma ħadx ħsieb daqshekk eh, dwar ħarsin tal-annimali U jiena fil-fatt ħan garantilek mill-lum il-qoddim għan uħsib dan is-suġġett u dawk li fil-fatt ġabru dawk il-firem nistidinom illi mill-ewwel ta' April ikunu jistgħu jaħdmu fl-inizjattiva ta' ċittadini Ewropej u nixtieq nistidinom ukoll fil-Parlament Ewropew ħalli aħna nkunu nistgħu niddiskutu maħħom ħallina naraw eżattament x'inizjattiva għandna. Dak li kollu nista' nagħmel ħa nagħmlu tilħux ħsieb. Nixtieq li twieġeb il-mistoqsija tal-aħħar li smajna tar-rapporter. Oui, je, <clears throat> en ce qui concerne les, les engagements des, des précédents commissaires, je... Il va devoir l dans eh, le commissariat. Jiena ma niftakar sew l-affarijiet imma naħseb illi spiss ikun hemm taħwit, konfużjoni. Il-kummissarju ma responsabbli għal portafolli tagħhom imma irridu nifmu illi d-deċiżjonijiet kollha li jittieħdu jittieħdu mill-kulleġġ tal-kummissarji. U għalhekk jista' jkun hemm negozjar ma jistax ikun hemm negozjar meta tittieħed id-deċiżjoni. Il-kummissarju jista' jkun li jkun irid li jagħmel xi ħaġa ma mbagħad fih dan il-kummissjoni jkun hemm diskussjonijiet interni, l-evidenza dejjem tiġi meqjusa fl-evalwazzjoni ta' impatt, imma ġala darba tittieħed il-deċiżjoni tittieħed. Għalek, meta nqisu l-fatturi kollha dan jista' jwassal għal riżultat differenti dan ma jfissirx il-Kummissjoni m'għamlet xejn qadet idejja fuq saqal seba' snin sħaħ ma jfissirx illi ma sar xejn għaliex dan ma wassalx għal riżultat leġislattiv. Imma ma nix għalfejn nirrevedu il-leġislazzjoni. Motiviert sa diza diskussjon und wir werden uns sicher an. Grazie ħafna ħana għandha ħafna metazzjoni minn din id-diskussjoni. U bekk kiena nista nwaqqaf il-laqa u għadna nerġgħu niltaqgħu fl-10 ħalli nkomplu il-laqa tal-Kumitat Ambjentali. Grazie ħafna.